Dear colleagues, I would like to start our meeting. Uh, for those who don't hear. Eżis kollegi, nishtiq natu bidu għal din il-laqa. Grazzi tal-li għedin sattendu it-tieni sessjoni. Kif tafu, issa ser ikolna laqa mal-esperti smih normali tal-Parlament Ewropew, laqa interparlamentar tal-Komitati dwar bejn il-Parlament Ewropew u parlament Nazzjonali għalhekk huwa laqa speċjali u nixtieq nitkellem ftit dwar is-suġġett ta' dan is-smih u dwar din il-laqa interparlamentari l-iskrutinju tal-eżekuttiv li għandu jkollhom jew li jista' jkollhom il-Parlament Nazzjonali aħna nemnu illi fil-Unjoni Ewropea ma mandux ikollna l-ebda tip ta' governanza mingħajr kontroll. Il-kriżi waslet għal bosta riformi li bidlu l-kompetenzi mill livell nazzjonali għal livell Ewropew foqsma li normalment kienu ta' kompetenza nazzjonali. Din kienet sfida għalina fil-Parlament Ewropew u ġabet magħha wkoll is-sens ta' responsabilta biex ikun hemm skrutinju tal-eżekuttiv. Għalhekk aħna użajna l-unika approċċ li stajna nużaw, jiġifieri li nintroduċu elementi individwali ta' qafas eh, regolatorju u li jkun hemm monitoraġġ u skrutinju tal-implementazzjoni tal-politika permezz tal-Parlament Ewropew. Nafu wkoll li fuq livell nazzjonali hemm approċċi differenti. Hemm parlamenti li għandhom iktar impatt fuq is-sistema governattiva kemm qabel kif ukoll wara ċertu proċeduri leġislattivi hemm oħrajn li ma jkunux daqstant involuti fis-skrutinju tal-gvernijiet. Għalhekk aħna għamilna din il-laqa għaliex naħseb li wasal l-waqt li ikollna viżjoni iktar ċara ta' dak li diġà minna fiex wasalna llum u x'għandha tkun l-aħjar soluzzjoni għal-futur. U għalhekk aħna stadinna fostna tlet esperti li ħanibdew il laqatana bihom dawn serjatuna l-opinjoni tagħhom fuq dan l-iskrutinju tal-Parlament fuq l-Eżekuttiv. Naħseb illi dan iżżid dimensjoni importanti ħafna fil-laqa tal-lum, iġifiri responsabilta demokratika fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Dan huwa importanti ħafna minkejja il-problemi kollha li qed taffaċċja l-Ewropa llum. Nixtieq nibda bl-Onorevoli Christine Neuhold li hija professur fil dipartiment tal-Xjenza Politika fakulta tal-Arti u Xjenzi Soċjali fl-Università ta' Maastricht. Imbagħad se nippreżenta l-esperti l-oħra wara nibdew eh, bik jekk joġbok Sinjura eh, Neuholt. Għandek bejn 10 u 15 minuta għal preżentazzjoni tiegħek. Grazzi tas-sew tal-jett il għawni hawnhekk illum u grazzi ta' din l-introduzzjoni. ma nafx jekk l-slides saw ximx il-qoddim. Dan l-istudju huwa ibbażat fuq eh, żewġ proġetti ta' valwazzjoni. Wieħed minnhom Wieħed ikkummissjonat minn Twede Kamer u ieħor minn Opal. Oliver Rosenberg ukoll ħadem fuq dan il-proċess proġett f'dawn il-minuti li ġejjin nixtieq nitkellem fuq eh, dawn l-insights Iġifiri l-ambjent li fihom saru dawn l-istudji, imbagħad inħarsu lejn l-istrumenti u l-proċeduri fuq livell nazzjonali il-President semmiet li għanna proċeduri differenti fil-Parlamenti Nazzjonali ta' kif l esekutif jinżam ta' responsabilta kif ukoll xiġi fil-prattika meta niġu anke għat-Trattat ta' Lisbona. Il-Parlamenti Nazzjonali jużaw dispożizzjonijiet ta' Trattat ta' Lisbona modi differenti u aħna nixtiequ lek identifikaw il-kundizzjonijiet li taħtom jiġi użat il-mekanizmu ta' twistija bikrija. Umbat sana mill konklużjoni Mela, naddu għall-slide li jmiss dan diġa semmejtu il-kontest li fih edin isiru dawn l-istudji. Imbat fuq l-istrumenti u l-proċeduri li kif tistaw taraw hawnhekk għanna il varjeta li għadha kemm semmiet. It-Trattat tal-Lisbona kif tafu tajjeb itejjeb id-drittijiet ta' informazzjoni lill-Parlament Nazzjonali mill-Parlament Ewropew. Iġifiri, il-Parlament Nazzjonali jingħataw abbozza dokumenti u affarijiet oħra. Iżda l-iskrutinju fuq aġenziji Ewropej, fuq istituzzjonijiet Ewropej huwa importanti ħafna u hawnhekk il-gvern jipprovdi informazzjoni b'modi differenti. Per eżempju, l komitati settorjali jew ċertu parlamenti, iżda mhux il-parlamenti kollha jkollhom aċċess għal pożizzjoni tal-gvern fil-Kunsill, ikollhom aċċess anke għal pożizzjoni li tkun se tittieħed fil-Korreper. Iġifiri, ex ante minn qabel importanti u koll li naraw xikun qed jiġri fil-Kunsill. Dan ukoll ingħata importanza wara l-Lisbona fil-kuntest ta' Trattat tal-Lisbona. Bħal pereżempju li jkun hemm ħin allokat tal-mistoqsijiet. Wara Trattat tal-Lisbona rajna ukoll din il-xejra ġdida ta' speċjalizzazzjoni Dan minħabba il-karta l-safra li tiffoka fuq id-dossiers leġislattivi fuq il-proposti leġislattivi. Għalhekk mhix xi ħaġa sorprendenti li qed insibu din l-ispeċjalizzazzjoni per eżempju rapporters jew Euro promoters li jiffukaw fuq kwistjonijiet speċifiċi imbagħad fil-każ ta' Euro promoters dawn jirrapportaw lura lil il-komitat rispettiv tagħhom. Iżda xorta waħda għatem differenzi fuq bejn il-parlamenti fuq livell nazzjonali. U kif jagħmlu l-iskrutinju tagħhom. Id-differenzi huma mod partikolari fil-żmien li dan isir għatem fokus ħafna fuq il-etnata importanza l proċess leġislattiv u minħabba zbona l-attenzjoni jena ta' t tenata u kol li wieħed jistabilixi l-agenda, per eżempju, il-white papers, il-green papers. Fil-letteratura akademika minn insibu u kol il-klim main, mainstreaming li, li turi illi l-komitati settorjali inataw iktar importanza mhux biss il-Kumitati ta' Affarijiet Ewropej li huma involuti f'dan l-iskrutinju imma mod partikolari il-Kumitati Settorjali. Issa fl slide li jmiss nistgħu naraw x'jiġri fil-verità. X'inhu l-involviment dirett fuq livell Ewropew? Qed naraw ukoll l-irwol tal-Kumitati Settorjali huwa importanti f'ċertu Parlamenti Nazzjonali fejn f'ċertu parlamenti protenzjonali il-komitati settorjali jistgħu joħorġu b'dawn l-opinjonijiet ġustifikati. L-irwol tal-plenarja huwa wkoll importanti fil-maġġoranza tal-parlamenti li aħna evalwajna biex ikunu jistgħu joħorġu b'dawn l-opinjonijiet ġustifikati dawn il dawn il-karti, il-kards jiġu jinħorġu fi żmien limitat jekk pereżempju toħroġ fi żmien il-plenarja jew le, ma jħallix effett fuq id-dewmien li li jkun hemm ma jkollux tal-inqas impatt negattiv skont ir-riżultati li aħna ksibna f'dan il-kontest. Xi ħaġa oħra li mhijiex sorprendenti hija l-appoġġ li jsir mill-istaff. Dan għandu rwol importanti biex jiġu użati l-odda ta' Trattat ta' Lisbona. Fid-dialogu politiku insibu kol illi il-proċeduri huma kważi l-istess fil-Parlamenti Nazzjonali imma fil-ċertu kostituzzjonijiet id-dialogu politiku huwa imsemmi bħala dritt istituzzjonali bħalma huwa l-każ fl-Awstrija, per eżempju. Imbagħad naraw ukoll illi fada minn dawn l-slides u jista' jkun li għandna data differenti hawnhekk għal perjodi differenti bejn l-2010 u l-2013. Dan però jagħtina L-ideja ta' dan il-perjodu fejn qed naraw illi l-Parlament Svediż ikun huwa l-iktar wieħed li ħareġ b'opinjonijiet ġustifikati importanti li wieħed isaqsi wkoll għalfejn qed isir dan. U hemm raġunijiet differenti għalfejn. Min-naħa l-waħda, il-proposti kollha qed jiġu eh, evalwati ġifieri ħafna eh, opinjonijiet qed jiġu evalwati u f'dak il-perjodu kien hemm ukoll gvern ta' minoranza. Għalhekk jiġifieri il-Parlament Nazzjonali ma tiġtarhom bħala xi ħaġa eh, minna ma tkun ta' fid-dettalji. L-ammont ta' opinjoni ġustifikati li joħorġu l-Parlament u anke id-dialogu politiku jekk nagħmlu slajd li mis, għandna l-istess ħaġa fil-dialogu politiku iżda f'parlament differenti fil-Portugal fl-istess perjodu li l-iktar li ħareġ li b'opinjonijiet ġustifikat dinja xi ħaġa li torbot ma dak li għat aktar kmini. Jiġifieri li tinkisab informazzjoni indipendentement mill-gvern li wieħed ikun jista' jieħu pożizzjoni parlamentari dan huwa importanti ħafna huwa meqjus bħala fattur importanti ħafna f'dan il-kuntest. Qed naraw ukoll f'din l-slide illi l-upper houses għamlu aktar użu mit-trattat ta' Lisbona mill-lower houses, mux għet najt illi dan japplika għal kull parlament nazjonali. U għem raġunijiet u koll għalfejn dan iseħ, imma għed naraw illi l-upper houses fil-parlamenti nazjonali l-iktar li jużaw il-trattat ta' Lisbona mill-lower houses. Jekk nħarsu mbagħad lejn il-kundizzjonijiet għall-użu tal- mekkanizmu ta' twissija bikrija, slajd li jmiss, hawnhekk qed naraw ukoll xi ħaġa li ħarġet mill-intervisti li għamilna. Hemm taħlita ta' e, xinu ma l-irwoli, x'irwoli għandhom jaqdu. ċertu parlamenti nazzjonali ma jħossux li huwa l-irwol tagħhom li jinteraġixxu b'mod dirett mal-istituzzjonijiet Ewropej Apparti minn hekk, l-analiżi tal-benefiċċju mqabbla mal-ispejjeż ħafna parlamenti jinvestu f'dossiers li huma ta' importanza politika imbagħad jiffukaw fuq dossiers partikolari per eżempju l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. Hawnhekk għanna anke l-irwal u l-ammont ta' staff involut fil-relazzjoni mal mekkanizmu ta' tussija bikrija. Issa, l-ammont ta' staff fil-parlamenti hawnhekk ukoll għandna differenzi fost il-parlamenti nazzjonali. Per eżempju, fil-Ġermanja, il-Lower House għandhom staff, ħafna staff, iżda. Um il-kwistjoni ta' xi rwol għandhom jaqdu l-istaff u danna jinstab fil slide li jmiss. Abbażi ta' xi riċerka li għamilna, aħna pprovajna noħorġu b'kategoriji, kategoriji tal-irwoli li jaqdu dawn il-ħaddiema. U dak li qed naraw huwa illi l-istaff parlamentari u għandhom l-irwol ta' analisti u konsulenti u mhux ta' assistenti amministrattivi. U ftit minuti oħra se nkompli nispjega dan, dan, dan il-pont. Hemm ukoll ir-rwol tal-koordinaturi li probabli qegħdin zin l-awla din il-kamra. Illa li għajżan officers ukoll huma importanti ħafna f'dak għandu x'jaqsam ma' deattivazzjoni tal-yellow card u skambi ta' informazzjoni, jiġifieri il-koordinazzjoni hija importanti ħafna bejn il-parlamenti u din mhijiex ħaġa ta' sorpriża fir-rigward ta' Trattat ta' Lisbona jekk imbagħad fil-punt li jmiss fil-sajd li jmiss nħarsen il-kondizzjonijiet għall-użu ta' dan il mekkaniżmu ta' tussija bikrija naraw il l-irwol tal-liaison officers huwa importanti ħafna bħal pereżempju eżempju laqqa ta' tnejn fil biex ikun hemm skambju ta' informazzjoni L-IPEX ukoll u jisbħala għodda utli imma ġi kritikat minn uħut mill-persuni li intervistajna li din xi ħaġa skaduta. Il-kowsak ukoll huwa meqjus bħala lok importanti li fih jista' ikunem hemm imbuttatura anke fil-yellow cards. Il-kooperazzjoni mal istituzzjonijiet Ewropej ukoll hija qed nisħu fuqha u l-involviment tal-Kommissjoni mal-Parlamenti Nazzjonali u kif tafu hemm ukoll din ix-xejra ġdida li jkun hemm iktar laqat interparlamentari. Qegħdin għalhekk nispeċjalizzaw fuq oqsma bħal CFSP. Biex nikkonkludi, mela l-mistoqsija kienet e, tazza nofsa mimlija jew nofsa vojta Dak illi qed naraw hawnhekk huwa li l-effett ta' Trattat tal-Lisbon, minħabba l-effetti ta' Trattat tal-Lisbona għandna iktar kooperazzjoni u koordinazzjoni interparlamentari din il-laqa tal-lum hija wkoll xhieda ta' din il-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni. Qegħdin naraw ukoll li għandna iktar skambju ta' informazzjoni bejn il-parlamenti u li l-ħaddiema għandhom ir-rwol iktar importanti. Apparti minn hekk, għandek il-Multi Parliamentary Field, xi tfisser? Fisser illi ma nkunux sempliċement qed niffukaw fuq il-fatt jekk il-Parlament għandux il-mandat mux nifokaw fuq dak l-għadda biss, imma li dan nappoġġaħ permezz opinjonijiet ġustifikati u jkun hemm iktar skambju ta' informazzjoni. Jiġu segwiti dawn l-opinjonijiet permezz ta' dialogu politiku intensiv. Għalhekk wara tat l Lisbona qed naraw illi għedin l-għodda qegħdin jingħaqdu flimkien u mhux sempliċement nużaw għodda waħda jew nimxu direzzjoni waħda għalek dan huwa effett ta' Trattat ta' Lisbona u inħossu wkoll li hemm dawn differenzi u l kallima ta' warajja zgur li ser jitkellmu fuq dawn il-differenzi. Grazzi tas-sew. Mas professor eh, Neuhold, and I would like to ask. Grazzi tassew, l-onor il-professor Neuhold, na nistiden nista il professor Oliver Rosenberg biex jgħamil prezentazzjoni tija. Grazzi, għan għamil il-prezentazzjoni tija bil-Franċis. Grazzi tal-istintuni għonek bħala Franċis ħa nadotta metodu Franċis, ġifiri ħa niprofa nkun ottimist, naħti raġunijiet għalfejn kun ottimist, mbagħad ara nista' nkun inqas inqas ottimist. kolli niġbor il-punti l għandi kun ottimist, tlieta l-ewwel il-parlamenti nazjonali jużaw l-istrumenti ta' kontroll, it-tieni li qed jikkontrollaw iktar u iktar eh, il-Prim Ministri tagħhom fuq kwistjonijiet Ewropej u t-telet punt dak li dawn il-parlamenti jirrappreżentaw ħafna drabi qed jinkarnaw ta' sew. Mela. L-slide li jmiss provajna nikkwantifikaw ċertament bil-limiti kollha ma provajna nikkwantifikaw l-attività Ewropea fuq medja kull sena għal kull l-40 l-awla parlamentari tistaw taraw tistaw taraw Bħet juħar li jem 45 l-laqa tal-komitat, ġviri jiġifieri bħet juħar <laughs> u ma jaħdmu l għaliex jintaqaw kważi darba fil-ġimgħa b'kollox jammonta għal 68.4 sigħat ta' xogħol. Kollox inħarġu eh, medja ta' 35.4 l-opinjoni eh, lill-Gvern Nazzjonali u 12 eh, lill-Kummissjoni Ewropea. Fostom il-mekanizmi ta' twissja bikrija mbagħad kien hemm fost id-dibattiti bejn ieħor dawn kienu mifruxa fuq eh, kważi 14 il-ġurnata. B'tul ta' 23 sija għala volja s-seta ta' leġislazzjoni illi joħorġu bleġijiet hija limitata, imma nistgħu ngħidu illi eh, huma kemm jista' jkun eh, kienu attivi fuq il-krizi u anki fuq eh, suġġetti Ewropej. Mela, eh, intom ma tistawx eh, taraw fejn jinsabu kull il-parlamenti kollha għaliex kelli kelli problema, imma insomma dak li għandu l-iktar setat f'termini f'termini legislativi huwa l-Parlament Finlandis taraw hemmhekk fuq eh, finnaħa minnaħa tal-lemin, tistaw taraw il-usual suspects biex soħolom emmek, ek, emm il finlandia l izvetja Danimarka, il-Germania, l-Olanda, un-bat eh, fuq innaħa fuq innaħa l-oħra, taraw Republika Ċeka u oħrajna minix ħanuqot eh, nimmarka eh, minuma biex nejtek eh, dawk li ma marruġ daqsek tajjeb, ġifiri ċiprioti, il-Grigi, il-Belġjani, ma insomma li qed naraw huwa li hemm differenza bejn it-tramuntana u n-nofsinhar tal-Ewropa. Għalfejn għajl għaliex l-ewwel hemm parlamentari differenti għaliex hemm opinjoni pubblika mhux neċessarjament euroxettika ma li iktar eh, biex ngħidlek xettika fuq eh, demokrazija. Mbagħad eh, fejn għandna każijiet ta' gvern minoritarju bħal fil-kas ta' Danimarka jew inkella gvern ta' koalizjoni bħal Ġermanja, hemmhekk qed naraw illi l-attività hija iktar qawwija. Dik l-ewwel punt. Issa, naddi għattini punt għala jien ottimist sentejn ilu ma' Sir Van Vessels ma' mill-Università ta' Kolonja jiena għamilt evalwazzjoni, analizi tal-ħidma tal-Parlament Nazzjonali mal-Kunsil Ewropew. Illa li eh, ċertament kienem ħafna attività bejn it-tnejn fi żmien tal-kriżi finanzjarja. Nistaw naraw li per eżempju lejliet jew il-kella l-għada tal-Kunsilli Ewropej naraw attività iktar qawwija. Dan huwa suġġett importanti eh, għall-elezzjonijiet u anke importanti għall-elezzjonijiet eh, Ewropej. Allura nistaw ngħidu eh, illi mhux biss kienu parlamentari nazzjonali illi kienu involuti hawnhekk. naħseb eh, illi wkoll nistgħu naraw anki problemi fl slajd li ġej b'modelli ta' interventi differenti il-parlamenti li huma attivi bħala forum pubbliku ta' dibattitu per eżempju dak Irlandis, dawk li huma iktar eh, attivi fil-komitati, Mbaħt il-Belġju, l-Slovenja, l lituania u l-Finlandja li ġixxu fuq modell ta' esperti, mbagħad għandna il-modell ta' accountability bħal dak pereżempju ta' Renju Unit, mbagħad għandna l-modell Ġermaniż li jippruvaw eh, jintervjeru minn qabel pereżempju qabel ma tintervjeni il-kanċilliera fih dan il-Kunsill. Ġifieri, dan kollu juri illi b'gradi eh, differenti il-Parlamenti Nazzjonali għandhom eh, is-sej tagħhom. Ehm, ehm, Ħut, per eżempju, li jgħidu jgħidu isma jgħidu aħna ma nistax naċċettaw xi ħaġa għaliex din mhi xi ħaġa illi ħatgħaddi jew ħatinżel tajjeb fil-Parlament Nazzjonali tagħna. It-tielet raġuni il-Parlamenti Nazzjonali ma kunċett eh, li varji ħafna il li huwa bbażat fuq eh, il-Kostituzzjoni tal-pajis biżiet wieħed imur eh, Westminster jew kella l-Bundestag jew kella l-Assemblea Nazzjonali f'pajjiż biex taraw illi id-drawiet huma differenti. B'dawn id-dibattitu kollha madana kollu eh, inna xienna ikonna a shared meaning, eh, inna xienna ikonna ċertu kunċett eh, madana kollu komuni. Biex nejtek ehm, debattiti tal-konvenzjonijiet, tal-ruol, tal-parlamenti, sam il-trattat ta' Maastricht u eventualment mbagħad permezz ta' Lisbona naħseb illi definizzjoni eh, tista' tkun diliġeja ta' dawn il-Parlamenti Nazzjonali, istituzzjonijiet demokratiċi l għaliex huma eletti minn nies għal għaliex mbagħad jiddibattu u kapaċi juru femijiet differenti, ġifiri eh, hemm pluralizmu eh, sfortunatament forsi fuq livelli fuq livelli ikbar, fuq livelli Ewropej, ħafna drabi hemm iktar sens ta' konsens. Issa, għanna fl-slide li jmiss eh, modelli ta' attività differenti, per eżempju eh, mill-Government Watchdog, eh, dak li jara naqra jissorvelja xet jagħmel il-gvern, Eżempju tipiku tal-Finlandja, dak illi influenza l-politika pubblika, l-policy shaper, il-veri l-politika tal-gvern, eżempju tipiku l-Bundestag, mbagħad tillet eżempju public forum, hawnhekk per eżempju għandna l-eżempju tal-Chamber of Commerce, ehm, l-Awla Komuni u kella l-Assemblea Nazzjonali, l-European Player, eżempju eh, ċar uh, għanna il-Belġu, jew nkella l-Svezja u il-Portugal, unbat expert ġviri dawk li provaw joħorġu parir espert fuq leġislazzjoni Ewropea. Eżempju tipiku huwa il-House of Lords fir-Renju Unit. Kif tistaw taraw minn din it-tabella, il-Parlament Zvediż per eżempju huwa preżenti taħt kull kategorija vera forsi jew iktar speċjalizzati, aktar taħt kategorija, imma jista' jkollok eh, karatteristiċi differenti illi turi kemm għandna sfond ehm, għani illi ilu għasek l-isħaħ fl-Ewropa. Issa, ovvjament, ħanaddi għal punti eh, iktar eh, pessimisti biex nejtek, naddi bl-slide illi jmiss fuq il-sistema ta' twissija bikrija fuq is-sussidjarjetà, naħseb jekk inkun kritiku ma nkunx l-ewwel wieħed. Design fil-mija ta' l-esperti universitari fuq is-suġġett huma opposti fuq dan il-mekkaniżmu brabta ma' sussidjarjetà li xejdu komplikat wis eh, hija distrazzjoni hemm wis eh, funzjonari Ewropej eh, parlamentari fl-aħħar mill-aħħar biex ikopru ftit punti u barra minn hekk nafu li hemm Hemm ukoll il-fatt li fl-aħħar mill-aħħar il-parlamenti nazzjonali ma tantx jinteressom dwar il-kwistjoni ta' sussidjarja tal-iktar importanti huwa li jaraw x'inhu li taħseb in-nies u li jindirizzaw il-tħassib u perikli iktar reali bat dan jista' jkun il-bażi wkoll ta' dikjarazzjonijiet ta' red card biex lek bħal dak il-każ ta' Cameron li dawn il-karti u miktar um, oppaġati u li juri falliment tal-yellow cards. Fit-tabella li jmiss istaw taraw um, li fl-adozzjoni tal-leġijiet Ewropej kienem kienem l-2009 u permess tal krizi numru ta' eh, waqaf il-numru ta' liġijiet. ċe eh, kultant eh, il-liġijiet wahedhom wahedhom jaqaw. Imma insomma, rridu naraw il għaliex dan il-proċess jista' jkun ehm, jista' jkun ehm, qed jagħti indikazzjonijiet negattivi fl-slajd li jmiss ħafna f'ħafna parlamenti nazzjonali qed naraw nies li huma sur speċjalizzati żejjed, qed nitkellem dwar numru żgħar. ħafna drabi dawn in-nies jakkaparraw jakkaparraw il-poter, xikultanti dawn l specialisti sfortunatament jispiċċaw joskuraw anke l-membri parlamentari eh, propja. Xikultant ma jkunx hemm biżejjed investimenti minnaħa tal-parlamentari u allura mm, l-affarijiet ma jmorrux kif fl-ideal. Xikultant jiġri li konna sistema ta' mainstreaming fejn l-affarijiet Ewropej jiġu diskussi fid kumitati kollha u mhux biss fil-kumitat tal-affarijiet barranin, eżempju ċaru għal-Bundestag, issa l-problema x'inhi li diffiċli li nħeġġu l-parlamentari biex ikunu attivi f'kull kumitat jekk ma jkunx hemm din ehm, settur fejn huma jispeċjalizzaw biex ngħidlek. Jekk m'hemmx biżejjed incentivar għall-ispeċjalizzazzjoni eh, imma rrid ngħid ehm, u koll illi biex nejtek ehm, il-punti li jmissu mal-Europa qed jonqsu iktar fid-dibattiti dwar eh, il-punti ta' affarijiet ġenerali. It-telet punt is-sistema Ewropea kif qed tevolvi tal-inqas mill-kriżi law qed tagħmel iktar u iktar diffiċli illi ikkun hemm il-kontroll tal-Parlamenti Nazzjonali. Tlet eżempji l-ewwel id-deċiżjonijiet leġislattivi Ewropej illi jieħdu iktar u iktar żmien. Għanna żmien medju tal-adozzjoni ta' direttivi eh, għal dawn l-aħħar 15 sena fl-1896 eh, kien eh, kien per esempio ta' sena mbagħad stela għal sentejn, ftit snin ilu u iż-żmien għaddejjem jiżdied. Ġifieri meta jkun hemm deċiżjoni tal-Kummissjoni, anzi proposta ngħid u meta jkun hemm negozjati Nixtieq ngħid li sentejn ħafna drabi għal medja ta' mandat, ġifier ħafna drabi test li ġie propost li qed jiġi proposti llum ħafna drabi jiġi adottat eventwalment meta ikun hemm maġġoranza probabbilment differenti li tkun votata fuq eh, livell nazzjonali. Fu eh, il-gvernanza attwali, l-slajd li jmiss, realtà li tafu, ħafna minn deċiżjonijiet taħt il-proċedura legislativa ordinarja tgħaddi mill- diġi adottata mal ewwel qarim mhux it-tieni ehm, għanna 93% ta' atti adottati fl-2014 dawn iġifiri ġew votati minħata tal kolleġislaturi Dan wasal biex il-Parlamenti Nazzjonali ma jkunux involuti għaliex dawn huma ħafna drabi negozjati eh, imċajpra, ħafna drabi bejn l-istituzzjonijiet infushom u allura u iktar u iktar diffiċli għal parlamentari nazzjonali imma wkoll għal riċerkaturi għaċ-ċittadini illi isegwu dan kollu. Ġifieri biex ngħidlek hemm inqas pluralizmu bejn l-istituzzjonijiet hemm inqas demokrazija parlamentari meta wieħed ħares lejn l-istituzzjonijiet meta mqabla mal parlamenti Nazzjonali. Issa, nadja l slajd li jmiss u noqrob bil-mod għal konklużjoni għandi erba' punti biex nala eh, il parlamenti Nazzjonali huma attivi fuq punti Ewropej iktar minn qatt qabel jużaw is-seta' mati għalilhom imma mumiex daqshekk appoġġjati mill-entitajiet Ewropej, mill-miżuri gadget, bħal per eżempju sistema ta' twissija bikrija l elewonic system, mbagħad eh, naraw li huma qed isemgħu iktar u aktar leħinhom permezz tal-attivitajiet fi sistemi politiċi nazzjonali. Iżda hemm ukoll sem komuni fuq livell Ewropew, tentattivi per eżempju permezz tal-green card li fil-fema tiegħi hija xi ħaġa illi tipprometti ħafna u naħseb illi tista' permetti l-prinċipju ta' tħet konstant. Issa, mbagħad fuq strategiji eh, li jistgħu eh, jgħattu oħrajn raba' raba' punt xkultant eh, iva, din hija xi ħaġa preżenti fl-attività fl-attività tal-parlamenti nazzjonali, xi kultant eh, ngħidu iva ta' parsjat nagħtuhom eh, seta' permessa din l-early warning system imma hija sistema komplikata ħafna u xi kultant bir-rispett kollu li għandi għall-Parlament Ewropew xi kultant fi dialogu bejn il-Parlament parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew xi kultant hemm dialogu ta' torox. Per eżempju, il-negozjati fuq il-forum interparlamentari fuq l-artiklu 13 il-ġimma li għaddi regoli ta' proċedura għal dan il-forum interparlamentari ehm, ġew accettati, <laughs> ma kienax ħaġa faċli wara sentejn ta' negozjati. <laughs> Ġifiri, minix għatin kellimkom bħala eh, persona taħdem fl-università, ma bħala ċittadin Ewropew. Taxsew sew, xi ħaġa li tkessaħni eh, li ngħid li dawn ħadu eh, sentejn. Naħseb li eh, ir-rwol tagħhom mhuwiex denju tal dak li qed jintalab minnhom. Ġifiri naħseb li nistaw nħaffu il-proċedura Grazzi ħafna, professur Rosenberg, u l aħħar kellim u għal-professur Filip Poirier mill-Kamra tad deputati tal-Lussemburgu. Jekk joġbok, grazzi, Signora President, grazzi tal-istedinam. ma nafx jekk ngħaddi għall-ewwel slide nkun nista' nibda bil-preżentazzjoni billi nfakkar ftit ehm, ir-wol tal-Parlament imbagħad eh, kif dawn jorbtu kif inbidlu eh, mal-iżvilupp ta' trattati ehm, proposti differenti biex eh, intejbu situazzjoni tal-Parlamenti Nazzjonali vizavi l-gvernanza eh, Ewropea. Mela, nafu li hemm diversi elementi li rridu dejjem inżommu f'moħħna u fost dawn l-elementi hemm eh, partikolarment id-definizzjoni tal-aġenda leġislattiva, ġifieri tal-ħidma tal-Parlament. tal ħidma tal parlament Għatem u koll kwistjoni tal-kontroll budgetorju u tal-entitajiet pubbliċi, jena ħan prova nifoka fuq dawn il-punti, jekk ti permettu li. Nadu għal-slajd li mis fil-letteratura akademika nejdu li jem deparlamentarizzazzjoni tar ruol tal-parlamenti fil-ħajja politika fit-28 il-setup politiku tal-Unjoni. Eh, Ġviri, ħafna drabi eh, huma biss eh, eżempju biex ngħidlek ta' din ta' din ir-realtà fejn qed naraw iktar u iktar fokus fuq l-ekonomija u l-politika tal-Unjoni Ewropea qed naraw eh, ukoll pereżempju neokorporatizmu, tripartitizmu f'diversi demokraziji, qed naraw l-Ewropeanizzazzjoni monetarja u budġetarja mingħajr seta ta' influenza u kellha sanzjonijiet, monopolizzazzjoni ta' l-esperti mill-amministrazzjoni governativi u kumitati ta' esperti u evalwazzjoni esterna tal-politika pubblika. Għanna l-frammentazzjoni tal-atturi eh, fil-sferi pubbliċi, eh, sistema ta' informazzjoni eh, li tibbenefika l-gvern jew kalla l komissjoni u l-aspett ta' teknokratizzazzjoni tal-finanzi pubbliċi u l-privatizzazzjoni erba' attivitajiet ewlenin tal-Parlamenti Nazzjonali meta mqabel ma', ma rapporti li għandhom mal-Unjoni li jeżaminaw, ehm, li influenzaw, li jitolbu ehm, rendi kont li l-gvernijiet li jidħlu fi dialogu mal istituzzjonijiet partikolarment il-Kummissjoni u l-Parlament, li jiproċedu għal kontroll ta' sussidjarjetà u l-proposti leġislativi tal-Unjoni Ewropea u fl-aħħar kooperazzjoni ehm, interparlamentari. Nafu illi fil-proċess ta' teħida deċiżjonijiet eh, l-affarijiet tisiru ktar diffiċli ehm, għal-Parlament Nazzjonali jiena kolli kun iktar negattiv u ngħid illi mill-Trattat tal Lisbona ir ruol tal-Parlamenti Nazzjonali naqas jekk inkomplu eh, bl-slide li jmiss kif fakar eh, il-ħabib tagħna Sur Rosenberg fejn eh, prezentanna diversi modelli ta' kontrolli nazzjonali nafu li hemm kontroll kontroll tal-politika Ewropea mill gvernijiet mill-parlamenti nazzjonali li jfisser li peress li memx istess drawiet, memx istess kunċetti, Allura l-viżjoni u l-kunċetti tagħhom kif japplikaw ruhom fuq livell Ewropew ivarji ħafna. Jekk tippermettu li ngħaddi għall-slajdi miss. Fid-dibattitu eh, akademiku hemm dejjem eh, din il-mistoqsija jekk il-proċess ta' trattat tal-Lisbona spiċċax jew le dan partikolarment vizavi riformi politiċi li hemm bżonn fl-Ewropa. Nafu li hemm ħafna punti li għadhom indipendenti partikolarment għall parlamenti nazzjonali. Minix xan qot nidħol fid-dettall ta' din l-slide ma tafu li fl-artiklu 12 ta' ta' ta' Lisbona serje ta' punti li applikaw għal parlamenti nazzjonali u kif dawn jipermettu funzjonament aħjar ta' l-Unjoni. Mistoqsijiet gbar fuq eh, l-impatt veru ta' trattat ta' Lisbona għadaw il-parlamenti. L-għonet il-parlamenti nazjonali qed suppost ikollhom iktar rwol fuq il-pjan intern um, iktar milli fuq livell Ewropew fejn ir-revalorizzazzjoni hija iktar minn xejn simbolika. Imbagħad hemm is-suġġett eh, ta' trasposizzjoni ta' direttiva, ta' direttivi Il-bqija nafu li trattat huwa lakoniku fuq eh, dak li l-Parlamenti Nazzjonali jistgħu eh, iwettqu fuq eh, il-kontroll tas sussidjarjetà. Jekk inħarsu lejn il-mistoqsijiet li wieħed istaqsi, ċertament hemm eh, l-arfien tal-kooperazzjoni bejn il-Parlamenti Nazzjonali speċjalizzati fi kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea, imma dawn l-istrutturi ħafna minnhom ħafna drabi huma format informali kif għadna kif smajna biex ikun hemm regoli ta' proċedura għal forum interparlamentari kien hemm bżonn sentejn. Nafu li dan ixekkel il-funzjonament kif kif xieraq tal-parlamenti nazzjonali. Allura naħseb aħjar fir riformi ta' trattat li jmiss iridu niformalizzaw ir-rwol tagħhom u jekk iridu li tasew din il-kooperazzjoni interparlamentari taħdem sew. Tistaw taqbżel l-slide li jmiss jekk inħarsu lejn il-kontroll ta' sussidjarjetà naraw 10 sa 15% mill-2010 law ta' proposti leġislativi minnaħ tal-Komissjoni illi taw l kontroll ta' sussidjarjetà ġifiri. Implementazzjoni ta' sew diffiċli u dan fuq firxa ta' proposti. L-slide illi għanna rajtu illi kienem tnaqis fl-2014 meta qabel mal-2013 imma naħseb tistaw taqblu miegħi minħabba l-fatt illi l-Komissjoni kienet tala il-mandat u allura kien hemm inqas proposti leġislattivi u allura kien hemm ovvjament inqas kontroll ta' sussidjarjetà mill-Parlamenti Nazzjonali. Kif Għal-Sur Il-parlamenti eh, skandinavi eh, huma l-iktar rappresentati fil-kontroll ta' sisterjeta kif eh, għallu ta' qabli minħabba li hemm kontroll ta' sisterjeta fuq il-proposti kollha. Imma Nistaw naraw ukoll li eh, l-Parlamenti Nazzjonali m'għandhomx kollha l-istess eh, intenzjonijiet meta jikkontrollaw is-sussidjarjetà huma jizaw kriterji differenti eh, imbumbat it-tieni punt jiġifieri l-opinjonijiet ġustifikati qed naraw Illi definizjoni definizzjoni hija fermusa minn dik ta' kontrol ta' sussidjarjetà kif martija fit-trattati. Imbagħad hemm ukoll femi differenti bejn il-parlamenti fuq l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-istess prinċipju ta' sussidjarjetà. Dan ifisser illi mhux kollha għandhom l-istess linji gwida u allura mhux kollha jippreċiżaw eżattament ehm, il-kontroll bl-istess mod jekk nagħtu daqqatajn lejn debattiti akademiċi li hum varjaw ħafna bejnietom fuq eh, il-kontroll ta' sussidjarjetà naraw mekanizmu ġdid li eh, biex ngħidlek itejjeb l-effikaċità tal-effiċenza tal-kontroll politiku imma peress li ħafna drabi dan kien prinċipju mill-kapijiet ta' stat u gvern eh, biex ngħidlek dan u iktar propizju għalihom milli għal parlamenti nazzjonali nfushom. Tielet eh, punt eh, ta' malajr m'għandix ċans li noqgħod nidħol fid dettalli ma dawn tistgħu ta' taqrawhom id-dar meta wieħed iħares lejn il-patti differenti u trattati mill-2009 pereżempju fuq il-patt eh, budgetarju ekonomiku eh, nistgħu naraw li dawn il-patti jew il-ftehmijiet eh, huma bbażati fuq il-metodu komunitarju oħrajn iktar approċċ intergovernattiv ġviri waslu għal approċċi differenti biex nejtek. Jekk taraw dawn l-slides trattat, trattat, um, mela fuq uh, il-gvernanza makroekonomika u budgetarja. Mela, hemm deparlamentarizzazzjoni budgetarja ikolli ngħid dispjaċi kbir, għal ħafna raġunijiet. L-ewwel net fl-aħħar trattat eh, iġveri trattat intergovernattiv fuq eh, it-mexxija eh, L-ewwel net nibda bil insemmi is-summit ta' zona euro fejn tlaqgħu il-kapijiet tal-pajjiżi ta' zona euro nafu li hemm ċertu dispożizzjonijiet li varja, imma li fil-fat mumiex taħt il-kontroll tal-parlamenti nazjonali. Naseb dan isaħħaħ l-idea ta' razzjonizzazzjoni parlamentari fuq livell Ewropew. Mekkanizmi li fl axħar mill axħar suppost eh, jiġu eh, preventati permezz tal- tal-liġijiet li għanna. Eh, nafu eh, servizz ta' esperti permezz tal-pjanta riforma dawn eh, il-konsilli eh, tal-finanzi pubbliċi ħafna drabi huma marbuta mal-parlamenti nazzjonali. Mela ħanaqbad l-slide li jmiss biex mbagħad eh, ngħidilkom naqra fiex ninsabu eh, u ngħaddi konklużjonijiet. Meta wieħed iħares lejn proposti differenti għal titjib eh, tal-tarwol ta' dawn il-parlamenti fuq livell Ewropew nixtieq ngħid li hemm ħafna attività minn tal-parlamenti biex ikun hemm mekkaniżmi ġodda ħalli huma jipparteċipaw fil-gvernanza Ewropea, per eżempju, hemm l-istudju tal-House of Lords, dak tal-Parlament Danis, tal-Olandis u x-xogħol f'Kosak. Dawn kollha juru li hemm diversità kbira ta' pożizzjonijiet, hemm hemm ukoll punti tal kunsens fuq ir-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali. Fl-istess ħin qed naraw ukoll kompetizzjoni ġejja minnaħa ta' l-eżekuttiv per eżempju, eh, tkomplija tal-Unjoni Monetarja u Budġetarja, ġviri qed naraw kompetizzjoni bejn l-eżekutiv u l-parlamenti biex naraw naqra jekk u x'ħan inkludu iktar il-parlamenti jew le. L-aħħar punt qabel nadar konklużjoni. dabbatitu kollu fuq eh, il- green card. Naraw eh, li uħut ma tassew interessati oħrajn ehm, jishtu oħrajn ehm, ma tantx jaqblu magħha. Imma naraw ukoll li eh, mhux kulħadd jista' jishti ehm, jgħat l-istess eh, kriterji. Pero hemm kunsens illi jekk it-Trattat ta' Lisbona ta' ħafna informazzjoni eh, u eh, firxa kbira ta' informazzjoni għal parlamenti eh, nazzjonali, però wieħed jaraf illi ħafna informazzjoni toqtol toqtol il-ħidma li jistgħu u dawn il-parlamenti nazzjonali. Imbagħad sejba oħra interessanti hija li hemm rieda kontinwa ta' iktar interazzjoni sistematika bejn il-membri tal-Komissjoni, il-Parlamenti Nazzjonali, bejn is-servizzi tal-Komissjoni u s-servizzi tal-Parlamenti Nazzjonali. Kif ukoll iktar interazzjoni u iktar ukoll accountability eh, vis-a-vis eh, il-Kumitati Parlamentari minnaħa dawn l-istess eh, parlamenti nazzjonali fl-aħħar u mhux l-inqas ir-wol tal-kumitati parlamentari. Jidher li hemm konsens biex ikun hemm inqas speċjalizzazzjoni fuq punti Ewropej għal benefiċċju ta' pereżempju soġġetti bħal trasport u punti punti oħra li ma jkunux Eh, ma jkunux daqshekk eh, ġenerali biex ikun hemm iktar eh, rabta diretta bejn il-livell nazzjonali u dak Ewropew. Mela fl-aħħar l-eterogenità tal-parlamenti nazzjonali din tikkompeti ma deparlamentarizzazzjoni ehm, u x xekkel l-istrateġiji komuni nazzjonali vizavi it-tmexxija Ewropea, il-gvernanza Ewropea. Imbagħad hemm it-trattat tal-Lisbona kif ukoll dak tal-gvernanza ekonomika vera jagħtu ħafna drittijiet imma diffiċli illi kun hemm eżerċitar tas seta effettiv. Ġifieri li tkun hemm iktar autonomizzazzjoni tal-parlamenti nazzjonali jider li l-Parlament Ewropew madana kollu eh, mux et eh, jirnexielu jwetta eh, dan fil-kontest tal-gvernanza Ewropea. Imbagħad punt ieħor importanti huwa kif ħanużaw l-odda insaħħuhom biex niddefinixxu il u naraw li kunem hemm kontroll ta' sussidjarjetà. Imbagħad fuq il-ħidma bejn il-parlamenti nazzjonali u dak Ewropew Naħseb illi partikolarment fuq suġġett tal-gvernanza Ewropea għanna suġġett importanti rrid ikun aġenda preċiża ta' riformi istituzzjonali li rridu jitwetqu u eh, li ħafna drabi resqu l-qoddim il-punti istituzzjonali xi kultant iktar minn oħrajn. Grazzi. Grazzi ħafna nixtieq illi nispjega lill membri tal-Parlamenti Nazzjonali li tradizzjoni ta' smieħ ta' dan il-Parlament Ewropew ifisser li intom mhux biss mistiedna li titkellmu jew toħorġu bistqarrijiet, iżda mistiedna wkoll li issaqsu lill-esperti mistoqsijiet fuq dak li qegħdin jagħmlu ħalli bekk aħna jkollna dialogu, diskussjoni tajba u nitolbu wkoll li l-esperti sabiex jieħdu azzjon ġifiri dawk minnkom li jixtiequ li fil fatt jitkellmu fidejkom nħu gost jena jekk kentu mistaqsu xi mistoqsijiet. Għanna kollega mit-Turkija, Sur Kalib Kuċukstan, li xti jitkellem l-ewwel. Grazzi ħafna, l-intervent ħatijaj ħajkun qasir ħafna. Iżda għandi mistoqsija wkoll fil prezentazzjonijiet Aħna konna nifukaw fuq il-livell istituzzjonali l-mekkanizmi li għandna dispożizzjoni tagħna. Iżda jiena naħseb li hemm kwestjoni waħda li hija nieqsa ġifieri il-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet Ewropej. L-aħħar darba kellna rata ta' parteċipazzjoni ta' 42.5%. Punt U aħna qegħdin naraw li hemm inqas interess fil-politika, hemm inqas tnaqqis ukoll fil ta' parteċipazzjoni ma nafx jekk dan u xi tip ta' indikazzjoni li l-poplu qiegħed jitlef il-fiduċja fil-politika Ewropea u fil-proġett Ewropew fit 28 stat membri naħseb li dan għandi tqies meta aħna nitkellmu fuq trasparenza, responsabilità u l-mod ta' kif il-poplu qiegħed iħares li l-ġejjieni tal-Ewropa jekk ixħossuhom parti mill-Ewropa jew le, jekk għandhom xaċċess għall-informazzjoni, jekk għandhom xaċċess għall-proċedura ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Din hija xi ħaġa li naħseb li għandha tħasseb u tinkwieta l-Unjoni Ewropea, ġifieri mistoqsija tiegħi hija relatata ma' din. Ma nafx jekk ir-riċerkaturi mhux qed iħarsu lejn xi ħaġa illi hija nieqsa fid-diskussjonijiet f'kustjonijiet bħal parteċipazzjoni, rappreżentazzjoni diretta tal-poplu u demokrazija diretta. Grazzi. Grazzi mir-Rumanija għanna Sinjura Anna Berċa. Grazzi ħafna, Sinjur President, jiena nixtieq li nibda billi nisħaq fuq il-fatt Illi huwa importanti ħafna illi aħna nsaħħu dialogu bej parlament Parlamenti Nazzjonali u Parlament Ewropew fir-Rumanija fl-ewwel Kamra tal-Parlament fejn għandna iċ-chairs responsabbli kwistjoni Ewropej, aħna mhux biss infasslu rapporti li nibgħatu mbagħad lill-Kummissjoni Ewropea, iżda organizzaw avvenimenti ta' konsultazzjoni mal-poplu, mal-ċittadini aħna kellna konsultazzjoni fuq il-pjan ta' Juncker, fuq l-immigrazzjoni, fuq l-Unjoni tal-Enerġija u jiena kont sorpriża ħafna meta smajt il-kumment tas-sur Rosenberg illi qal illi skont l-istħarġ tiegħu il-Parlament tar-Rumanija mhuwiex fost dawk l-iktar attivi, iżda meta nħares jiena lejn l-aħħar graf li ħarġu l-Parlament il-Kummissjoni Ewropea, aħna din naraw illi l-Kamra tad-Deputati qed tieħu t-tieni post fil-lista tal-parlamenti li huma attivi. ġifri naħseb li aħjar nserħu fuq eh, informazzjoni iktar aġġornata. Aperti minn hekk fir-Rumanija għandna liġi ta' kooperazzjoni bejn il-Kumitat għall affarijiet Ewropej, il-Gvern u l-Presidenza. U Minkejja l-fatt li aħna bdejna b'xertu intoppi, xertu waħda l-affarijiet mexxin bil-mod il-mod, speċjalment dak l-għandu xieqsam il-kontrol parlamentari għall affarijiet Ewropej il-Presidenza hija obbligata li wara kull Kunsill Ewropew tinforma lill Kumitat tal-Affarijiet Ewropej dwar konklużjonijiet li tkun laħqet. Issa dwar id-dokumenta ħidma nixtieq ngħid xi ftit kelmet minn naħat jgħidu wkoll naf li ma tantx għandna biżejjed ħinsa biex nitlu fid-dettall iżda l-paragrafi 9 u 10 joħolqulna daqsxejn ta' problemi. Nixtieq niġbilkom l-attenzjoni għal fatt li l-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali fil-kuntest tal-affarijiet Ewropej Ma ħafna iktar milli aħna nkun nistgħu nużasa biex nimponu kontroll fuq il-Gvern Ewropew apparti minn hekk. Il-kontroll fuq l-istrutturi Ewropej. Per eżempju, nista' nsemmi diskussjonijiet li kienu qed isiru fuq il-bidla tar-regolament illi fil-fatt jorbot il-ħidma tal-Europol naħseb irridu nagħtu iktar attenzjoni li suġġetti bħal dawn. Hawn iż-żewġ paragrafi għandna nirrevedhom ħalli nisqu li għandu jkun hemm iktar kooperazzjoni mill-qrib bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew ħalli l-kontribuzzjoni tal-Parlamenti Nazzjonali ikunu verament siwja u jitqisu dejjem. Per eżempju, e kif rajna aħna fl-istudju dwar is sussidjarjetà aħna nafu li għandna ikonna tmin ġimgħat ċansa biex nwieġbu, iżda ma taħsbux li aħjar ikollna sistema bbażi tal-aħjar esperjenzi u prattika ħalli jekk ikun hemm kontribuzzjonijiet dwar il-kontenut li jistgħu ibidlu il-kontenut oriġinali li kien fih id-dokument tal-Kummissjoni, aħna nimxu skont din il-proċedura ħalli aħna nkunu nistgħu nħarsu lejn dawn id-dokumenti u nikkummentaw dwarhom anke wara dal-perjodu ta' skedenza ta' tmien ġimgħat. Ma taħsbux ukoll li huwa importanti li jkun hemm follow-up tal laqat tagħna ħalli bekk ikun hemm informazzjoni tiddaħħal f'mekkaniżmu mħabba li aħna hekk qegħdin nitkellmu fuq kwistjonijiet importanti u dwar il-kontenut u mhux biss dwar il-forma ġifieri naħseb illi dan kollu irrit jitqis bħala parti minn ħidma kontinwa u jitqis ukoll dawn il-kummenti bħal kontribuzzjonijiet mill-Parlamenti Nazzjonali. Grazzi. Grazzi ħafna sanna Richard Corbett fis il-Parlament. Grazzi ħafna l-messaġġ ewlieni li jiena qed nieħu mid-diskussjonijiet li kellna s-sawtu dal ħodu li l-iktar ħaġa importanti huwa s sustanza u mhux il-sussidjarjetà. Aħna nishtiju l-Parlamenti Nazzjonali analizzaw il-kontenut sa' proposti u jippruvaw jinfluenzaw il-kontenut u s-sustanza u mux jaħlu l-enerġija fuq il-kontroll ta' sussidjarjetà minħabba li fil-prattika il-prinċipju ta' sussidjarjetà qatt ma kien miksur b'xi mod straordinarju u għatma eh, ma kien problema. Fil-fatt aħna rajna illi il-limitu għall-użu tal-karta safran tlaħaq bizzarbtejn u qatt ma lħaqna il-livell massimu għall-użu tal-karta oranġjo. Dan mhuwiex naħseb jiena minħabba li l-Kummissjoni toqgħod attenta ħafna tirrispetta l-prinċip ta' sussidjarjetà f'kull proposta, jista' jkun li iva. Iżda iktar ma jgħaddi żmien numru kbir ta' proposti leġislattivi Ewropej huma propju dwar l-emenda ta' leġislazzjoni li diġà teżisti minflok leġislazzjoni ġdida. Din hija xi ħaġa normali u naħseb li iktar ma din il-proposta tinbidel iżda jekk aħna din nitkellmu fuq il-bidla ta' leġislazzjoni diġà teżisti, aħna diġà kellna diskussjoni fuq il-fatt jekk aħna għandix bżonn leġislazzjoni Ewropea jew nazjonali leġiżlazzjoni nazzjonali x'biżejjed għalhekk is s soltu mhijiex problema. Aħna naħsbu illi ħafna mill-leġiżlazzjoni ħajkollha bżonn l-approvazzjoni ta' maġġoranza kwalifikata 65% tal-popolazzjoni li huma rappreżentati minn ministri nazzjonali fiħdan parlamenti nazzjonali li huma rappreżentati fil kunsilli jiġifieri il-possibilità li aħna niksru l-prinċipju ta' sussidjarjetà dejjem qed jonqos minħabba li huma l-gvernijiet nazzjonali li jridu jadottaw l-leġislazzjoni Ewropea u bekk ikunu konxament din jiksru id-dritt ta' sussidjarjetà. Max x'nistgħu nagħmlu aħna sabiex naraw li l-Parlamenti Nazzjonali jgħinuna nibdlu l-kontenut tal-proposti tal kummissjoni fuq il-livell Ewropew nistgħu nkomplu bil dialogu politiku permezz ta' kontribuzzjonijiet li jintbatu apparti minn hekk fuq livell nazzjonali aħna rridu naraw li huma iridu ikunu informati wkoll minħata Parlament Nazzjonali dwar il-proposta qabel ma jiġu sabiex jiddiskutu għamana, dan huwa fidejkom fidej il-Parlamenti Nazzjonali illi fil-fatt tiddeċidu kif tagħmluha. Aħna issa għandna Prim Ministru li qiegħed jisuġġerixxi li jkollna proċedura tal-karta l-ħamra. Jiena fis-smart tiegħi mhix problema li jkollna situazzjoni u sistema tal-karta l-ħamra, mħabba li mux ħajkunem hemm ħafna każijiet fejn ħanużaw dan il-karta l-ħamra, zda din forsi tista' tkun salvagwardja importanti illi turikom li jekk intom taħsbu li huwa meħtieġ tistgħu tużaw din il-karta l-ħamra sabiex twaqfu l-proċedura jekk intom tħossu li l-proposta kontra il-prinċipju tas sussidjarjetà. Ta Grazzi ħafna nixtieq nuża l-pożizzjoni ta' priġivileġġ tiegħi bħala President u nerġa' nsaqsik mistoqsija, Richard, minħabba li proposta tal-karta l-ħamra timxi tfid ma' tfissir fil-flużu ta' din il-karta ħamra, mhux biss għal prinċip ta' sussidjarjetà, forsi anke għal prinċipju ta' proporzjonalità. Iva dan naħseb ħajkun deċiż matul il-negozjati. Għana ġer nitkellem bl-Olandiż. L-ewwel nett jiena nixtieq ngħid li għal ħafna snin jiena kont ir-rapport l-er għat-Turkija Pajis li fiħem ħafna popolazzjoni jista' jkun hemm iktar parteċipazzjoni elettorali. U jekk titkellem fuq il-limiti massimi fit-Turkija qed naraw li hemm qed hemm l-10 fil-mija. U dan il-perċentwal jista' wkoll iħeġġeġ li jkun hemm iktar nies jipparteċipaw. Issa fuq il kwistjoni ta' sussidjarjetà Il-kwistjoni ta' sussidjarjetà mhijiex problema jkolli ngħid jiena naqbel ma' Richard Corbett. Dan ngħidu wkoll l-espert mill-Lussemburgu illi preżenta rapport negattiv ħafna. Aħna għawek fil-Parlament Ewropew meta adottajna il- trattat ta' Maastricht rajna il-setat tagħna żdiedu wara trattat mill-li qabel trattat. Mbagħad rridu nara x'tib problemi għandhom l-istati membri minħabba li ħafna drabi l-istati membri mhumiex qegħdin jaqblu dwar il-kontenut tal-leġiżlazzjoni per eżempju jekk din hija xi ħaġa li hija proporzjonata biżejjed għal pajjiżhom. Għalhekk naħseb li rridu niddiskutu dan kollu. Mbagħad dwar dak li ntqal mill-espert Olandiż u Franċiż, hemm ċertu parlamenti nazzjonali illi fihom hemm membri tal-Parlament Ewropew u anke membri tal-Parlamenti Nazzjonali li jikkopraw ħafna bejn xulxin. Il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali jistidnu ħafna ġabi lill-membri tal-Parlament Ewropew. u jagħtuhom xi ħames minuti sabiex jitkellmu fi Franza naħseb li hemm iktar dialogu bejn il-membri parlamentari. Allura naħseb li jkun verament siwi illi naraw kif nistgħu nsaħħu il-kooperazzjoni. kontra l-birokrazija, din hija l-iktar ħaġa importanti, grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-Italja hija fost il-pajjiżi li implementaw ħafna affarijiet u għandha e, qed tieħu dejjem impen speċifiku fuq id-deċiżjonijiet tal-gvern. Gvern dejjem rrit jirrapporta qabel il-Kunsill u anke wara l-Kunsill. U aħna qegħdin naraw ukoll illi għandna l-obbligu illi ninvolvu l-Parlament Ewropew U issa grazzi għal riforma kostituzzjonali illi fil-fat waslet fl-aħħar fazi tan negozjati ħad tkun ippreżentata qudiem l-Assembleja edin jipprevedu li ħajkun hemm l-involviment tal-Parlament fir-reviżjoni tal leġizlazzjoni Ewropea u għandu jkun hemm analiżi ukoll li toħroġ mill-Parlament. Mis-sosja tiegħi di l-esperjenza tagħna fil-Parlament hija tali illi id-dibattiti illi jisiru qabel il-Konsil Ewropew minnaħa tal-Parlament u d diskussjonijiet li jisiru wara rapport tal-gvern ħafna drabi jkunu qed isiru fuq suġġetti li konċernaw il-pajjiż, l-Ewropa, u naħseb ukoll li hemm nuqqas ta' analiżi dettaljata kif suppost. Kif suppost. Il-gvern jinformana dwar is-suġġetti li ħajkunu diskussi. Iżda d-dibattitu verament ftit drabi kun jgħat jidħol fid-dettal fuq ċertu kwistjonijiet speċifiċi. Mela, fil-kuntest ta' proposti, forsi iktar mistoqsija din nixtin saqsin, din hija xi ħaġa li hija komuni anke fil-parlamenti nazzjonali l-oħrajn u fir-relazzjoni ta' bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Unjoni Ewropea Hemm każijiet fejn hemm diskussjoni iktar dettaljati fuq livell tal-Kunsill Ewropew minħabba li fl-esperjenza tiegħi aħna rajna li kien hemm involviment ġenerali fuq l-istrateġija ġenerali, iżda mhux qatt ma jidħlu fid-dettall. Issa ma nafx hekk għandix il-possibilità li nimplementaw dan kollu fiħdan dan il-proċedura parlamentar minħabba ħafna drabi dawn il-laqat tal-Kunsill Ewropew jikun organizzati ta' malaj minħabba emerġenzi u kolli jkunu nqalaw. Ġifiri ma nafx jekk hemm xi possibilità li aħna kun nistgħu nħejruħna aħjar anke minn qabel. Grazzi ħafna sanna Ramon Hawrejji għal-Parlament Ewropew minn Spanja. Grazzi ħafna, Signora Presidentina jena naxtaqt l-ewwel nirringrazzja lill-esperti tal-li prezentaw rapporti tagħhom jiena naħseb li fil-fatt irrappreżentaw il-varjetà ta' kwistjonijiet li għandhom xaqsu mas s ta' tal-parteċipazzjoni tal-Parlamenti Nazzjonali. Għandi tlet mistoqsijiet li nixtieq insaqsikom. L-ewwel nett. Fl-analiżi tad-dibattiti parlamentari li jkunu saru qabel il-Kunsilli Ewropej, naturalment dejjem jekk inżommu f'moħħna li l-Kunsilli Ewropej qed ikollhom iktar u iktar saħħa dal-aħħar snin saru iktar b'saħħithom mill-viżjoni komunitarja l-intergovernment il-kooperazzjoni bejn il-gvernijiet. Issa jiena jkolli ngħid li hemm ċertu parlamenti Ewropej li qegħdin joħorġu pożizzjonijiet qabel il-Kunsill Ewropew. Jiena naħseb li dan imur kontra l-ispirtu tad-demokrazija rappreżentattiva. U l-mistoqsija tiegħi jekk hemm ħafna parlamenti nazzjonali li jagħtu l-mandat lir rappreżentanti tagħhom sabiex jidħol jidħlu fil-Kunsill Ewropew pożizzjonijiet fissi. Ma nafx jekk intom timxux b'din tip ta' pratika, aħna nixtiequ ħadd l-Parlament Ewropew nkunu nafu iktar dwar dan. Intom l statistika verament eċċellenti tal-laqat li qed isiru, eċetera. Issa fuq il-Kunsill Ewropew. Mistoqsija tiegħi hija ma taħsbux illi dibattiti fil-parlamenti nazzjonali jistgħu jkunu iktar nazzjonali li minn flok jitkellmu fuq l-Ewropa l-parlamenti nazzjonali kollha jibdlu diskors Ewropew fuq diskors nazzjonali jħallu l-Unjoni Ewropea barra mid-dibattitu minħabba pressjoni fuq livell reġjonali, lokali, eċċetera, naħseb li din hija xi ħaġa importanti nixtieq nkun naf dwarha. Tielet mistoqsija. X'inhuwa r-rwol tal-parlamenti nazzjonali fil-pajjiżi deċentralizzati? Jien neħdu l-eżempju tal-Ġermanja. Ġermanja għandha prattika tajba ħafna fil-analiżi tas sussidjarjetà kif huma jirnexxilhom fit tmien ġimgħat illi l gvernijiet tar-reġuni jirresqu l-opinjoni tagħhom ħalli bekk aħna nkunu nistgħu verament nisimgħu leħen dawk li huma responsabbli għall-implementazzjoni tal-politika Ewropea. Markanx. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq nibda bil-mistoqsija li professur Neuhold. Isemmit ħafna il-proċeduri illi għandu l-Parlament mal eżekuttiv Aħna nafu li mbosta kulturi politiċi differenti, f'bosta partijiet differenti tal-Ewropa, iżda hemm ukoll kostituzzjonijiet differenti, ġifieri aħna din nitkellmu fuq id-differenzi politiċi u nkella l-istituzzjonijiet qegħdin joħolqu dawn id-differenzi ma tasbux li għanna namlu skambju tal-aħjar esperienzi li aħna kumulajna ħalli nejnu l-xurxin, untejbu il-situazzjoni, inti u kol semmejt il-kustjoni tal-eksante, aħna għanna proċedura fil-Lussemburgu dwar il-protokoll u għara l-prezidenza s-saħħa nerġaw għawadi minħabba li naħseb li mux għet namlu bizzejet importanti illi aħna jkollna rifless tajjeb u aħna impoġġu is-suġġett li għandu jkun diskuss qabel il-laqa fil-Kumitat il-Ministru jtiġi kemm qabel il-Kunsil ta' kif ukoll wara din tissir verament iktar importanti. Professur Neuhold, il-ħaddiema vera importanti rol importanti. Iva, inti sur Rosenberg għad ħafna fuq il- mainstreaming iva vera jider li fi Brussella aħna nħossu li għanna elit ta' parlamentari nazjonali li jitħatu fuq il-leġislazzjoni Ewropea allura eh, nasib hija u għafat li eh, il-kommissjoni hija prezenti jimbat eh, tiddispeċċja biex ngħidu hekk tibgħat il-dokumenti skont eh, diversi eh, setturi. Jena kontentu koll li semmejtu eh, il-green card u li għattu li u ma għajtux fitra pola kif għamlu oħrajn li huma kontra din il-proċedura fuq illi tiġi proposta il-leġislazzjoni eh, Iva, fuq ehm, l-aspet negativ ta' deparlamentarizzazzjoni, eh, naħseb illi eh, ma nafx, hemm ehm, nuqqas ta' emancipazzjoni, ma nitkellimx dwar deparlamentarizzazzjoni, ma nafx x'taħsbuntom fuq dan. Jena meta ngħid emancipazzjoni eh, jiena ħafna drabi għandi dan is-sens f'dawn it-tip tal-qat bħallum minix kan qod nikkwota pajjiżi ma ħafna drabi nħoss li hemm nies li eh, iva jaqraw diskorsi li ħirġin mill-gvernijiet tagħhom. naħseb jiena hawnhekk qegħdin f'assembleja ta' parlamenti illi fl-axar mill-axar suppost ehm, qed jisimgħu għal xulxin u waslu bid-dibattiti tagħhom għal iktar ehm, ħidma jitfit. Grazzi sa is-sur li Markex. Dziękuję, Mr. President. Um, eu nesta intervenção gostava, por um Grazie, matur l-interventi nixtieq li fissem il-Parlament Portugiż ngħid li aħna naqblu fuq is-sistema tal-karta l-ħadra għandna bżonn ta' dibattitu dettaljat issa apparti minn hekk id-dibattitu politiku għandu jkun rilevanti. Jiena naħseb li ħafna ġrabi l-iskrutinju tal-proposti ikunu qegħdin jibedulna mill-kwistjonijiet Ewropej. U naħseb li ħafna drabi aħna laqas biss ikollna biss biżejjed ħin sabiex niddiskutu l-affarijiet li huma ta' interess ċittadini u minflok inqattaw ħafna ħin niddiskutu l-affarijiet Ewropej fuq livell ġenerali, aħna rridu naraw li ċittadini Ewropej kunu għadin ħossu aħjar xinu ma' riżultati tal-proġetti Ewropej, rridu jħossuhom parti mill-proġett Ewropew. Għalhekk importanti li nqarbu li ċittadini tagħna lejn l-Ewropa kull inizjattiva li tista' terġa' tqajjem id-dibattitu fuq eh, l-Unjoni Ewropea fejn dan il-Parlamenti Nazzjonali ġifieri nerġgħu nisqu fuq is-subija ta' l-Ewropa fuq is-sentiment li aħna ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna nixtieq illi ngħid illi grazzi kbira l-ewwel net tal-preżentazzjoni aħna nappoġġaw il-proposta tal-sistema tal-karta s-safra, manka tal-karta l-ħadra. tal karta l ħadra naħsbu li għanna jkonna kriterji iktar definiti dependi għandu xaqsam l-sussidjarieta u aħna qegħdin naraw li adottajna s-sistema ta' mainstreaming għal dal aħħar erba' snin ħalli niskuraw illi fil-fatt l-analiżi tussanna għal titjib mis-situazzjoni ta' qabel, aħna smajna l-lum ċertu statistika li ħarġet mill-parteċipazzjoni fil-kumitati, fil-sessjonijiet plenarji, etc. Aħna fuq bażi regolari nirċivu prezentazzjoni minn ħatar l-European Movement li fil-fatt id idea tal-istatistika dwar il-parteċipazzjoni fil-kumitati, sessjoni plenarji, etc. Mbagħad aħna ikonna laqat dwar dawn il-laqad pubbliċi jkun hemm kritika wkoll kostruttiva u pożittiva u din dejjem tista' tenna ħalli aħna intejbu l-ħidma tagħna fih dan il-kumitat. Jiena smajt ukoll il-kummenti li tresqu mill-kollegi dwar ir-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali fis-sistema tal-budget aħna meta naslu għal-semestru Ewropew aħna jkollna laqat wara il programm ta' tkabbir annwali kun ippubblikat, il-rekomendazzjoni tal kull pajjiż, U jiena qed ninnota fir-rapport tal-ħames presidenti li hemm bosta president proposti sabiex insaħħu din il-proposta aħna jiena nixtieq nkun naf minnaħal tal- kellima jekk il-proposti taħsbux li jistgħu jsaħħu r-wol tal-parlamenti nazzjonali meta nitkellmu fuq sistema ta' budget. X'tip ta' miżuri intom taħsbu li huma meħtieġa? Grazzi. Grazzi ħafna Lord Boswell, jogħġbok. Grazzi ħafna, Signor President. Permetti li nejt li jiena dawn il-kommenti fas ktibtom jien, mux għat nġibom minn imkien iktar. Issa sabiex nirrifletti fuq l-informazzjoni ċellati li jiena smajt minn dawn il-prezentazzjonijiet jiena nixtin saqsijek kemm xi attività ta' dbejt minn din l-iktar ħaġa importanti minħabba li aħna qegħdin verament nagħmlu skriterju tal-istituzzjonijiet leġislattivi jew qed nippruvaw intejbu r-riżultati. Jina kolli ngħid li kont affaxxinat bl-idea li kien hemm wis informazzjoni, ġifieri dan ifisser li wieħed irid l-ewwel jara kif ħajproċessa l-informazzjoni u mbagħad jibgħata lil dawk in-nies illi jistgħu jieħdu deċiżjoni fuq din l-informazzjoni. Apparti minn hekk jiena naħseb illi diversità bejn il-pajjiżi fil-prattika tagħhom hekk kif rajna fl-slides kif ukoll id-differenzi fl-ammont ta' riżorsi li għandhom il-parlamenti nazzjonali dawn huma ċari, allura dawn il-fatti rikjedu li aħna nkunu flessibbli. U parti minn hekk il-ħtieġa ħtiġiet tal-affarijiet li aħna rridu fil-fatt nsemmu fil-diskussjonijiet. Is-sistema tal-kart tal ħadġa jew inkella il-possibilità li innaqsu r-regolamenti jew inkella navvanzaw bir-regolamenti. U allura l-iskrutinju tal-leġislazzjoni mhux qed ikisser din it-tip ta' sistema kollox li tinsam f'kuntest partikolari, issa, aparti minn hekk aħna konna din nitkellmu fuq l-attività ta' awditjar ekspost, naħseb li għanna jkonna kontat mill-qorġu tal-awdituri, ħallina jekk il-sistema jiexa da taħdem tajjeb. U għaparti minnek inkomplu fuq il-punt ta' Richard Corbett dwar il-possibilità li wieħed jikkuntesta dak li qed jipproponu l-istituzzjoni Ewropej. Aħna l li ngħidu li aħna maħniex kuntenti dak li qed tipproponulna u nimponu xi ta' sanzjoni ħalli nipprevjenu il-proċedura tkompli. Mela, bisu biex nitkellem fil-qosor, jekk inħares li l mota kif qed nagħmlu ġestjoni ta' dan kollu, naħseb li huwa ovvju l-Parlament Nazzjonali u Parlament Ewropew li fl flimkien u illi kull tmexxija għandha tkun stabilita b-bazi ta' regoli bażiċi mingħajr ma niksru il-regoli tas-sovranità. Justazzjonijiet differenti. U fl-isfond ta' dan kollu huwa illi fil-fatt aħna nafu li hemm il-mezzi nistgħu naraw li l-Parlamenti Nazzjonali jikkoperaw jitkellmu anke ma' mezzi tax-xandir u hemm dawn il-ħtiġijiet il-ġodda parti minn hekk naħseb li hemm bżonn li nagħmlu iktar affarijiet. li ewwel iridu naħdmu fuq livell iktar tekniku ħalli naraw kif nistgħu aħna nafanzaw fid-diskussjoni ta' dawn is-suġġetti kollha u dan m'għandux ikun ibbażat fuq approach wieħed biss. Pereżempju, fl-isfond tal-kooperazzjoni ġenerali jista' jkun li aħna ħankun għadin naħdmu iktar fuq suġġett wieħed. fejn kun hemm gruppi tal-Parlamenti Nazzjonali, pereżempju, li janalizzaw qasam partikolari Jiena fir-Renju Unit kont fl-ewwel Kamra tal-Parlament u koperajna mal-Kungress Amerikan fuq eh, it-tip ta' inġinerija u provajna noħorġu rapport konġunt. Issa kien hemm daqsxejn ta' xkil ma stajniex noħorġu dan rapport konġunt. Rridu naħsbu wkoll fuq kif nistgħu noħorġu bil-kunċett ta' spazju interparlamentari fejn aħna nistgħu nkomplu dejjem b'dawn id-diskussjonijiet ħalli post postu dritt fejn aħna nistgħu nresqu kummenti b'mod leġittmu ħalli kulħadd ikun jista' jħossu komdu illi jidra li jaħdem ma' ħaddieħor ma' parlamenti nazzjonali oħrajn u jekk jirnexxinna nagħmlu hekk forsi dan jista' jirriżulta għal konklużjoni taħjar għal ewro Comments and, and Nishtiq namel xie kommenti jena u koll l-esperti. Wahda punt huwa illi fasa istituzzjonijiet Ewropej. Aħna jinteressana li iktar fl tal-Bank Ċentrali Ewropej u l-leġitimità demokratika ta' din l-istituzzjoni. anke fil-qafas tal-Unjoni Bankarja li huwa responsabbli għas supervizjoni ta' din is-sistema bankarja u l-proċess ta' riżoluzzjoni ħafna minnkom għandkom dan it-tielet pilastru tal-Unjoni Bankarja fil-Parlament Ewropew. Din inkomplu nwestaw dawn l-attivitajiet responsabbiltajiet tal-bank. Tajna ħafna ħsieb l-leġitimità demokratika ta' dan il-proċess il-ġdid responsabiltajiet il-ġodda tal-Bank Ċentrali Ewropew. U ħriġna b'soluzzjonijiet bħal pereżempju niffurmaw MOUs mal-panel ta' riżoluzzjoni pereżempju tal-Bank Ċentrali Ewropew u jkollna smih regolari li permezz tiegħu nanalizzaw kif qed jaħdmu dawn l-istituzzjonijiet. Jiġifieri għandna din l-isfida li nsibu bilanċ tajjeb. Per eżempju, l-indipendenza ta' ċertu istituzzjonijiet u li fl-istess ħin dawn jingħataw din il-leġittimità demokratika permezz ta' skrutinju mill-Parlament Ewropew ma nafx tistgħux tikkommentaw fuq dawn il-punti jew jekk tistgħux identifikaw xi eh, nuqqasijiet jew għandkom xi suġġerimenti ta' kif din il-leġittimità demokratika tista' tiġi żgurata. Apparti minn hekk aħna ħafna drabi inħarsu lejn il-mekkanizmi ta' stabilità Ewropea, il-Fiscal Compact u l-Fond ta' Riżoluzzjoni Unika illi ma jaqgħux taħt it-trattat dawn huma sejmiet internazzjonali aħna nsemmuhom intergovernattivi. Din hija xi ħaġa li għandna nagħmlu differ differenza bejniethom. Imbagħad il-mistoqsija tiegħi għalikom. Jamel sens li f'dan f'din il-kooperazzjoni imsaħħa intergovernattiva u dik internazzjonali. Jagħmel sens li nistennew li l-parlamenti nazzjonali kif ukoll dak Ewropew ikollhom l-istess dritt ta' skrutinju parlamentari jew għanna nassumu li d-drittijiet tagħna huma limitati. Jekk l-istati membri jiffirmaw statement internazzjonali mor mill-Unjoni Ewropea. Eżis kollegi m'għandix iktar talbi tal-mikrofonu. Jekk ħadd iktar ma jrid jagħmel iżis mistoqsijiet natu il-mikrofonu lill-esperti. Għanna ħafna ħin, jiġifieri ħudu kemm tridu ħin. Ma nafx min jixtieq jibda. Il-Professur Neuholt. Grazzi ta' dan il-kommenti u mistoqsijiet. Ija xaħġa pozittiva li jina u kol bħala akademiċi li għedin parteċipaw f'dan id-dibattitu komment li nishtiq namen huwa illi ija xi ħaġa sabiħa li għandna din il-possibilità ta' dialogu għaliex l-akademja u l-aspett politiku huma e, imbedin ħafna minn xulxin u din hija ħasra. L-ewwel starija li saret fuq il-livell ta' parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet Ewropej. Dan ovvjament dejjem nżommu f'moħħna. U naħseb kemm f'din il-binja kif ukoll fil-Kummissjoni Ewropea li jiżdiet tiżdiet il-parteċipazzjoni kienet differenti din id-darba kien ta' disappunt illi il-parteċipazzjoni ma żdidietx. Għadin naraw ukoll varjetà ta' ċifri fis-ċertu tal-membri f'ċertu pajjiżi kienet eh, baxxa ħafna. Waħda mir-raġunijiet għal dan il-livell ta' parteċipazzjoni mill perspettiva akademika kemm l-avukati u x-xjentisti politiċi jitkellmu fuq in-nuqqas ta' dibattitu politiku, in-nuqqas il-fatt li man l-affarijiet ma jina ma jina ta' xaspat politiku. Ma nafx jekk din hija ħaġa ġustifikata jew le, imma din hija waħda mir-raġunijiet li iqumu fl-akademja. U ħaġa ħart tkellimna fuq għallum fuq il-kontroll ta' sussidjarjetà u kemm kien hawn persuni xettiċi dwarha. Għaliex hija kwistjoni teknika u pjuttost limitata dak li qal Sir Richard Corbett, il-kwistjoni hija ta' sustanza. Jiġifieri li nerġgħu indaħlu il-politika. U jekk inħarsu lejn fejn jiċċaqilqu il-, il, il il-Parlament Nazzjonali huma fuq punti ta' importanza politika, bħal per eżempju l-uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. Jiġifieri anke taħt il-kontroll tas sussidjarjetà hemm mobilizzazzjoni fuq kwistjonijiet politiċi. Imbagħad għandek ukoll miżuri sekondarji li jista' jkun li nħossu li huma tekniċi u li mhux politiċi iżda li jkollhom effett Dinja xi ħaġa li ġiet fil illum l-aspett politiku ta' dawn il-miżuri. Issa jekk niġu għal fatt ta' sussidjarjetà li ma tkunx daqshekk problema. U li għandu jkun hemm mekkaniżmu ta' karta ħamra. Dan nistgħu nqabluh mal-Parlament Ewropew innifsu u mal-proċedura ta' kodeċiżjoni taħt it-Trattat ta' Maastricht. Il-Parlament Ewropew għandu dritt tal-vito imma rari jintuża dan id-dritt. Ħafna drabi jintuża id-dritt għall-emendi, ġifiri jaħdem ta' b'mod kostruttiv. Għalek, dan nisaw nużaw ukoll f'dawn il-każijiet, per eżempju ta' emerġenza, jitwaqfu l-affarijiet għaliex ikun hemm xi ħaġa li tista' taffettwa il-mod li bih jaħdmu il-Parlamenti Nazzjonali jekk inti tkun fuq it-tram, rari tużah dan l-emergency break imma ikun hemm xorta. Xi ħaġa li forsi nistgħu niddiskutu. Għalkemm jista' ikolla eh, karattru kontroversjali u jista' jitqis bħala xi ħaġa negattiva wkoll. Mhux sempliċement bħala xi ħaġa kostruttiva u pożittiva issa l-iskambju ta' bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali u il-fatt li l-membri tal-Parlament Ewropew għandhom ikunu jistgħu jattendu laqat tal-Komitati tal-Parlamenti Nazzjonali. M'għandix dejta għall-istati membri kollha, din hija xi ħaġa fejn forsi l-akkademja għandha tkompli taħdem. Imma din da mhux il-każ fl-istati membri kollha, f'ċertu stati membri, parlamenti nazzjonali għandhom ħin eh, għal diskussjoni limitat. Din hija xi ħaġa li forsi jridu nkomplu naħdmu fuqha. U li forsi tista' ssir iktar komuni skont ċertu prinċipji u x'inhu l-benefiċċji? L-benefiċċji huma wkoll li dawn jispiċċaw fuq il-medja, jingħataw importanza fuq il-medja għax il-medja wkoll tiffoka fuq dak li jiġri fil-Parlament Nazzjonali. Grazzi tal-li informajtuna u koll dwar kas tal-Italja u tal-li semmejtu l fatti li ħafna drabi dawn huma situazzjoni ġenerali, iva dibattiti huma ġenerali, jista' jkun hemm dibattiti speċjalizzati f'ċertu pajjiżi, imma pal Svezja per eżempju jew id-Danimarka ikun hemm dibattiti iktar speċjalizzati iżda bla dubju ta' xejn dejn mhijiex in-norma. Issa fuq l-ammont kbir ta' informazzjoni. Meta għamilt studju fuq il-Parlament Awstrijak qabel e, trattat ta' Lisbona li tant jirċu informazzjoni li jerqu fija hemm informazzjoni. Imma punt importanti li wieħed jażel l-informazzjoni u modi li bijom il-Parlament Nazzjonali jifmu din dan din l-overload ta' informazzjoni. Per eżempju, li kunem lista ta' proposti kollha li kunu qed jitresqu mill-Kummissjoni u jiġi intikat minn perspettiva legali jekk jistax ikun hemm tħassib rigward is-sussidjarjetà biex l-informazzjoni tkun tista' tiġi proċessata il-kwistjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew naħseb li din hija kwistjoni politika importanti ħafna, deċiżjonijiet li jittieħdu wara bibin maluqa minħabba ċertu eh, esperti eh, tekniċi minħabba effiċenza minħabba fatti tkun tittieħed id-deċiżjoni ikun hemm pressjoni għalhekk biex tittieħed id-deċiżjoni, iżda fl-istess ħin għandek il-fattur ta' responsabilità. Dan huwa għalhekk punti importanti fl-Unjoni Ewropea u u importanti wkoll illi ismiħet isir biex dan jintwara l-bqija tad-dinja biex ikun hemm anke aktar Eh, il-medja tagħti aktar importanza dan jgħin ukoll biex ikun hemm kooperazzjoni. ċertu deċiżjonijiet jittieħdu u jkun hemm raġuni għalfejn dawn jittieħdu fora segreti bibim magħluqa, imma għandu jkun hemm ċertu miżuri ta' responsabilità biex dawk li jieħdu deċiżjonijiet ikunu responsabbli. Dan huwa importanti ħafna u naħseb li l-Parlament Ewropew u l-Parlament Nazzjonali għandhom ir-rwol importanti x'jaqdu.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 qed nimxu aktar lejn l-vant fejn il-parteċipazzjoni hija iktar baxxa. U din ir-raġuni għalfejn hemm inqas parteċipazzjoni li kieku nnaħħu l-pajjiżi l-ġodda kellna tnaqqis ta' 10% li huwa li għat tnaqqis li rajna fil-elezzjonijiet nazzjonali ġifiri aħseb li għanna nkunu fil iktar konfidenti fuq din il-ħaġa tal-parteċipazzjoni tal-elettorat Mijiex problema biss tal-Parlament Ewropew. Sam il-krizi ekonomika edin naraw u koll numru ta' elezzjonijiet nazjonali li jiet jitkellmu dwar l-Ewropa fi Franza, fi Slovakkja, fl-Olanda, fl-Italja. Dawn huma elezzjonijiet nazzjonali imma l-Ewropa qed tistemma, qed tiġi diskussa bejn il-kandidati, ġifiri il-kwistjoni Ewropea qed tingħata iktar importanza. Forsi ma ma Rumanija ma konniex daqshekk ġusti, jista' jkun li d-dejta inbidlet Iżda iddu naraw għalfejn ikun hemm din il-parteċipazzjoni fil-Parlament Nazzjonali, din hija kwistjoni tal-involviment tal-politiċi f'dibattitu Ewropew dan jippermettilhom illi jiddiskutu dan is-suġġetti Ewropej li mbagħad ridu jresquhom fil-medja. Il-mistoqsija li rridu nsaqsu fuq l-istati membri tagħna hija din li l-in mill-figuri u l-proċeduri il-politiċi fil-Rumanija, fil-Bulgarija, fil-Franza dawn imesċu l-qoddim dawn il-kustjonijiet Ewropej jieħdu azzjoni dwarhom intom l-kollantkom għandkom it-tweġibiet tagħkom u nimmaġna li mhux kulħadd ħajkollu l-istess tweġibiet. Is-sur Corbett li m'għadux hawnhekk. Semma punt li naħseb li ser nisemaw dwaru, ma rridx inkun daqstant ċiniku, jista' ikollna proċess ta' red card għaliex il-limitazzjonijiet tiegħu ma tantx se jintlaħqu. La najja karta safra fejn m'għandux ikalna karta ħamra għax ma tantx se tiġi ta' din naħseb tistgħu tifhmuha. Din hija soluzzjoni diplomatika biex ikun hemm biex tiġi involuta anke fil-proċess ta' dibattitu Iżda dan jista' jagħti l-impressjoni li xi ħaġa tkun qed tiġri iżda fil-verità mhux tassew tkun qed tiġri saret mistoqsija mill-Olanda fuq ir-relazzjoni ta' bejn il-parlamenti nazzjonali u l-kandidat deputati u u l-membri tal Parlament Ewropew ta' dak il-pajjiż. Il-Ġermani għandhom sistema tajba biex joħolqu din ir-rabta l-ewwel net għaliex huma interessati u għaliex hemm ħafna minnhom ukoll fil-Parlament Ewropew. L-istrateġija tagħhom għalhekk hi waħda li tħall influenza. U anke minħabba li l-partiti politiċi fil-Ġermanja huma f'saħħithom u mfasslin tajjeb ħafna u għandhom approċċ fuq livelli differenti u dan l-approċċ jużaw anke fi Franza. Il-partiti politiċi m'għandhomx daqstan seta u għalhekk isibu ruħom ċertu diffikultajiet. Franza għanda biss eh, għanda numru limitat ta' deputati, per eżempju, għas l mija biss ta' l-Assemblea Nazjonal. Dinja kwistjoni anke ta' bilanċ ta' poter. Fuq il-mistaqsija li saret Mr. Matteotti mill-Italja, nittama li għattifmu tajjeb għamel mistaqsija rigward in-nuqqas ta' analizi dettaljata. Għandi żewġ tweġibiet x'natik, l-ewwel mux mhux dejjem jiġri hekk. Kultant il-Parlamenti Nazzjonali ikollhom komitati nazzjonali li ikunu eh, fuq il-medja U it-tieni tweġiba hija inqas ta' analiż li inti qed tikkritika. Nappoġġa ftit dak li qed tajt inti. Zvilupajna anke partecipazzjoni tal-parlamentazzjoni fuq livell tekniku u li nifmu x'numa il-proġett individwali. Imma, per eżempju, l-Unjoni Bankarja, il-Parlamenti Nazzjonali jiddiskutu dawn l-affarijiet fid-dettall id-daqsijiet tal-banek x'numa limitazzjonijiet biex jipparteċipaw il-banek jista' jkun li tagħmluh dan hija ħaġa interessanti wkoll li jkollna dibattitu ġenerali dwar x'tip ta' Europa nixtiequ. Jekk hux Ewropa li tagħmel supervizjoni fuq il-banek kollha jew nkella li tħares iktar ideoloġija ġenerali. Issa, sorgat mistoqsijiet oħra, il kussjoni tal-mandat legali. Hemm żewġ pajjiżi biss fl-Ewropa li jistgħu jagħtu mandat lill-Ministru u il-Ministru ma jistax jimmexxi il-mandat ħafna drabi fl-Awstrija. Huma irreveżew dan il-mandat u qed jgħidu li wkoll hemm xi eċċezzjonijiet li huma possibbli. Dan il-mandat limitat għalhekk jeżisti biss għall attivitajiet leġislattivi u limitati u mhux għall kunsill Ewropew. Il- Prim Ministru ma jkollux dan il-mandat. Għalhekk dan ma wassalx biex joħloq ċertu ostakli. Fuq il-kwistjonijiet eh, eh, fuq il fat li l-Parlamenti Nazzjonali għandhom bizvizjoni nazzjonali u domestika tal-kwistjonijiet eh, ma nafx forsi fimt ħażin il-mistoqsija tagħkom imma insomma naħseb eh, il-Parlament Ewropew eh, u ovvju li għandu dimensjoni u approċċi differenti fuq il-parlamenti reġjonali u eh, il-sistema ta' tussija bikrija. Mux biss il-federazzjonijiet, imma anki f'pajjiżi bħal f'Ispanja u fl-Italja, hemm għandhom mekkanizmi tajjeb tajbin fuq il-kontroll ta' sussidjarjetà. Naħseb li fl-aħħar mill-aħħar eh, huwa li xi trattati kien jagħtihom eh, rwol importanti, ma nafu li eh, xi kultant sistema kif hija ladu tal-istess tal-istess prinċipju ta' sussidjarjetà issa fuq il-kommenti ta'kom senjur mel buro intom għattu li jemżon ta' iktar skambu ta' formazzjoni bel parlamenti Nazjonali fuq il-prassi tagħhom Iva, dan isir eh, ħafna fil-kozak eh, u eh, nasib ħafna drabi dispeċiru għal il-kozak jgħat emmek biss għal dan aħjar kiku nifokaw fuq debattiti iktar ta' prinċipju. Intom, għattu kol fuq il-fat li il-parlamenti nazjonali Xtiqnejt li wara l-krizi eh, finanzjarja kien hemm ħafna li eh, ħadu daqqa ta' ħarta nafu li l-sfidi ekonomiċi Ewropej huma kbar u ċertament li l-Parlament kapaċi jgħidu li wkoll l-gvernijiet tagħhom kapaċi jilagħbu rwol li jispetta lilhom. Issa, nixtieq fuq il-kwistjoni tal-fiscal compact, kwistjonijiet budgetari, nixtieq eh, nkun inqas pessimist eh, mill-kollegi tiegħi fost Mr. Kurje strumenti bħal fiscal compact eh, li permettu li jkollhom iktar assoċjazzjoni bejn il-Parlamenti Nazzjonali, per eżempju, aħna fi Franza għandna programm multianwali ta' perspettiva budġetarja. Nafu li dan ma jtix seta kbira, il-parlamenti nazzjonali, fostom ma tajjeb illi u ma jdiskutaw l-isfidi Ewropej fiħdan l-eżerċizzju ta' semestru Ewropew. Fl-aħħar fuq eh, il-punt eh, tal Sinjura Hubner fuq il-kontroll tal-Bank Ċentrali Ewropew Iva, intom għattu li għandu jkun hemm kontroll ta' demokrazija. Jena surpriz imma ukoll eh, mhux daqshekk kuntent fuq eh, l-artiklu 13 tal-Fiscal Compact li dija kienet li jkun hemm forum li intaqa' darbtejn tliet tarbiet fis-sena biex jiddiskuti dawn il-kwestjonijiet, imma se qed nittrasformaw dan f'kumitat tassew tekniku ma nafux eżattament x'qed jagħmel fuq eh, il-fatt li hemm de komunitarizzazzjoni eh, u li hemm inqas eh, f'temijiet internazzjonali barra l-isfera Ewropea naħseb din hi iktar problema għall parlament Ewropew iktar mill-Parlamenti Nazzjonali huma inqas eh, sottomessi eh, a segwitu tal-proċedura leġislattiva. Ma jiena fiduċus fil-parlamenti eh, li kun jafu kif għandhom jaġixxu. Nafu x'kienet l-istorja tal-Parlament Ewropew għal l-aħħar 25 sena, parlament li dejjem rafa responsabiltajiet tiegħu qabel qabel ma kienu qabel ma ġew moti għalilu, ġifieri per eżempju il fat li jirna xielu ehm, jikontrolla situazzjoni li kena fil-żona euro. Tajjeb, mela, Fu eh, il-kwissjoni tal-elezzjonijiet Ewropej minn iġħan u għat interna dak laqalu il-kollegi tijaj, ma naħseb importanti li eh, din il-kwissjoni tal-estensjonijiet eh, fl-elezzjonijiet Ewropej, id-dun nitfawa f-xenarju ikbar ehm, din hija xaġa li tmiss ukoll forum oħra parteċipatori fil-ħajja politika u naħseb li eh, daw l-aħħar tletin sena kien hemm studji minn ħata l-Kunsil tal-Ewropa u minn ħata dettajt oħra fuq eh, kif eh, l-elezzjonijiet, il-formazzjonijiet politiċi u l-mod kif n-nies jivvutaw ehm, jirreflettu it-trasformazzjoni tal-demokrazija fl-Ewropa hemm it-tieni element imbagħad fuq eh, il kwestjoni ta' darba ta' sussidjarjetà forsi ma spjegaċu tajjeb. Naħseb illi il-kwistjoni mhijiex li niffokaw fuq eh, l-elementi ta' titjib tal-kontroll ta' sussidjarjetà imma fuq il-kontenut tal-politika Ewropea. U eh, forsi għagġil twis fil-presentazzjoni tiegħi, imma naħseb li l-essenzjali Uwa, illi flok nuqodu ntejbu eh, il-teknika tal-kontroll ta' sussidarieta, rridu eh, nitfaw eh, l-attenzjoni tal-parlamenti Ewropew u nazjonali fuq il-punti essenzjali ekonomiċi u budġetarji tal-Unjoni. Jena seb emmek illi rrit isir iktar xogħol, emmek rrit ikun hemm iktar kontroll ta' sussidjarjetà, li xinkella riskju huwa ntenni dan ir-riskju eh, nafu li m'hemmx l-istess viżjoni ta' kontroll ta' sussidjarjetà minnaħa tal-parlamenti uħut jixtiequ jtejbu eh, din dan il-kontroll minħabba li jixtiequ funzjonament aħjar tal-Unjoni imma oħrajn għandhom manijiet oħra f'moħħhom. Pereżempju li jiblokkaw l-Unjoni eh, jew kella li fuq ċertu punti jiblokkaw ċertu deċiżjonijiet importanti. Fuq il-punt ta' l-emanċipazzjoni ta' deparlamentarizzazzjoni id-deparlamentarizzazzjoni huwa terminu akademiku iktar minn xejn imma naqbel magħkom fuq ir-rwol ta' l-emanċipazzjoni dak li huwa ta' starib huwa li eh, kemm il-Parlamenti Nazzjonali u kemm il-Parlament Ewropew għandhom eh, għodet imma ma jimpenjaw xoħom bizzejiet, jew kella għandhom eh, tassew problemi biex xilom jimplementawhom. Dinja tassew xaġa kurjuża ġifiri, jew mandomx l-għodat jew nkella mm, għandhom diffikultà kbira biex jużawhom. Nishti nejt ġifiri ten li jiva għanna fetit ta' deparlamentarizzazzjoni. Issa, nishti ndur fuq għal kustjoni tal-proposta tal-rapporti tal-ECOSOC. tal proposta tal rapporti tal tal proposta tal rapporti tal Presidenti, eh, punti li eh, kelli maħsub ma ma semmejtux. Eh, ħaġa li tinteressa il-Parlament Nazzjonali u il-Parlament Ewropew, rapporti tal- ehm, tal-presidenti fu l-komplementar tal-Unjoni Ekonomika Monetarja kien hemm iva punti importanti, eżempju ċar brabta mal gvernanza ekonomika. Importanti li jkollna kumitat konsultattiv għal budget Ewropew illi jikkomplementa il-budget nazzjonali illi saru fedan il-fiskal pact. Jekk dan il-Kunsill jirnexxi għalfejn ma norbtuħx mal-Parlament Ewropew għalfejn fil-proposta ġejjena tal-Presidenti. Il-proposta li l-Kumitat jiġi imsieħeb mod sħiħ mal-Parlament Ewropew. Vera, nafu li minn kelli għamil għafas ħafna sistemi differenti ma għara ma jkunx hemm ukoll isħubija tal-Parlamenti Nazzjonali li xemmek, jina xina noħolqu kapacità ta' expertise biex napprezzaw il-perspettivi budgetari l-lin mill-dimensjoni nazjonali, l-lin mill-dimensjoni Ewropea. Ġifiri naħseb din hija xi ħaġa li tista' ssir tal-presidenti. U dan huwa sanna l-kwistjoni tal-Unjoni Bankarja, l-interdipendenza u eh, relazzjonijiet bejn diversi entitajiet Għawnek jek minister zbal kienem deputat ta' Unite illi għal għalfejn ma neformalizzawx iktar il-ftejmiet ta' kooperazzjoni billi ikunem rabta diretta bejn il-parlamenti. Rridu għadu eh, naddu ehm, mill-Bank Centrali Ewropew mill-Orta l-Auditur, eccetera. Meta nitkellem dwar ftejmiet ta' smieħ ta' kooperazzjoni. Jena ma kont et nirreferi għal ftemit li jisiru għal ħames snin li kunu ġejjin. Dak li kont qed ngħid jiena li nkunu effiċjenti fil-waqt li nirrispettaw l-indipendenza ta' diversi istituzzjonijiet in kwestjoni. Lan tal-formalizzazzjoni tal-ftejmiet huwa li fil-waqt li kunem hemm rispett reċiproku ehm, l-affarijiet isiru b'mod aħjar fl-axar mill-axar dawn huma punti li tajmu fir-rapport ta' l-OECD jena ma għadx eh, dan ma semmejtu fl-slide f'dan ir-rapport hemm semmija dawn it-tip ta' konvenzjonijiet eh, li jkun hemm rabta diretta eh, bejn il-Parlamenti Nazzjonali u per eżempju il-Bank Centrali Ewropej jew nkella il-qorta auditori. Emma u koll fil-rapport tal-2013 għal interessanti li eh, ikun hemm strument ta' ekspertiż permanenti fuq ċertu eh, politiċi pubbliċi eh, tal l-Unjoni ikun hemm jiġifieri ċentralizzazzjoni tal-informazzjoni imma wkoll pereżempju li jkun hemm oti ta' servizz espert minn ta' din l-entità. U dan ukoll kien l-istess parri tal-espert tal-OECD fl-2014 fuq il-metodu intergovernattiv eh, u il-metodu komunitarju. Naseb uħet eh, jista' jifhem eh, l-bżonn urġenti ta' teħita deċiżjonijiet fi krizi ekonomika u finanzjarja fi ħdan il żona euro. Naħseb din hija l-problema li tħannawis fi sistema intergovernativa fl-aħħar pat naraw li ftit jista' jkun hemm kuntati dirett mal-parlamenti nazzjonali, imma minna tagħhom eh, il-parlamenti eh, nazzjonali eh, fejn dawn it-trattati fejn dawn il-patti ġew ġew msiħa biex jaġixxu u fejn forsi irnexxielhom jiksbu l-pożizzjoni tagħhom l-ura. Mill-ġdid kien bħafna dbatija u mux jena t-nejdu dan inkluż fil rapport tal-2014. Ġifiri, biex nieħu l-immaġina mm, tal-kollega tijaj fuq tazza nafsa ta' nafsa mimlija, hemm ħafna dispozizjonijiet li mumiex użati ma li jistaw jiġu użati, strumenti vintati jew kella formalizzati fuq diversi livelli nazzjonali Ewropew Eh, u naħseb li billi niformalizzaw eh, ċertu strumenti fuq livell Ewropew eh, vizavi soġġetti ekonomiċi illi nistaw nindirizzaw id-deficit per eżempju u il-krizi il-krizi li għanna ta' sem fit-teħid fil-votazzjoniet. Grazzi. Dam Chair, just a short uh, follow-up. Grazzi Iva, ma nishtiq naddi l-kelma nishtiq eh, forse neċċara ma dak li għatijena ma maċ eżattament li inti eh, ma kont inġust vizavi eh, Rumanija jena li inti minti xed rifletti il-situazzjoni li għedin fija nar 19 ta' novembru 2015 mux kif semmejt inti fl-2012 skont id-database li u rejt fl-slide, naħseb u għanġust li t-kritika l-komitat tijaj meta u għawihet minn dawk li huma l-iktar attivi u jiena tassew ninkoraġġixxi eh, dejjem ngħid irid ikonna dibattiti pubbliċi fuq punt importanti. Eh, dak sempliċement eh, minnaħa tiegħi. Ġifiri, kieku inti għati li dejta tiegħek kienet B'informazzjoni tal-2012 muħont ngħid xejn importanti li nirreferu għas sitwazzjoni kif tinsab illum li hekk ikun relevanti l-messaġġ. Naħseb eh, meta nitkellmu llum ta' min li nużaw data tal-lum u mhux ta' tliet snin ilu. it's, it's, it's interesting to discuss between interessanti li niskutu bejn akademiċi u eh, dinja politika kontent ma rridu narfu differenta bejn eh, kultura għal dinja akademika li tippreżenta figuri eh, tal-aħħar tal-2012 tajjeb il li dan ifisser li l-ġabra ta' dejta u l analizi tkun saret malajrija vera għal-ħajja politika wieħed irid ikun iktar aġġornati ma' naħseb din hija differenza bejn iż-żewġ kulturi. Grazzi Bernala Elmar, inti ma nafxek hekk tixtieq tgħid xi ħaġa. Naħseb Iva kellek laqat importanti jistennew kumma żgur kellek xi ħaġa xi tgħid u ħażina. Iva. il-Prim Ministru tal-Kosovo għadu kif kien fl-uffiċju eh, tiegħi eh, li kienet iżura hawnhekk fi Brussell nafu li f'termini ta' eh, tkabbir tal-Unjoni Ewropea ma wkoll f'termini migratori din mhijiex ħobija faċli. Grazzi għal li ksebna ħafna idejat tajba minnaħa tal-membri tal-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll tal-esperti U eh, nista' nara illi eh, nistgħu nisiltu proposti minn dan kollu. Fil-fema tiegħi eh, is-segretarjat ħaj fornina wkoll bidejat importanti. Jena kelli kont tal fema li jon kienu ħorġu b'dokument ta' ħidma, mux biss b'opinjoni, dan jatina bizziet lok ta' manuvra biex nixtarru l-idejat kolla bord u fl-axar mill-axar nkun qed waslu għal suċċess ta' din il-laqa. Nafu eh, illi il-Parlament Nazzjonali sta jkollhom opinjoni differenti ma tajjeb nkunu nafu x'inhi huma l-opinjonijiet l-iktar qawwija fil-parlamenti nazzjonali differenti. Għalla li kella, l-apport ikun wieħed eh, artificiali u naħseb li eh, u permezz tal dan il-kuntat, permezz tal-proposti ta'kom illi eh, jista' jkun xi valida meta mbagħad noħorġu babbossa rapport wara din il-laqa u eh, President jekk inti taqbel eh, għandna nibatu dan id-dokument mill-ġdid eh, lill-esperti u l-rappresentant tal-Parlamenti Nazzjonali biex res u emendi hawn kella idea toħra biex nerġaw nagħtu titwila lejn id-dokument il-ġdid bat inkunu nistgħu inres u um, dokument uh, ieħor biex uh, tassew insegwu uh, l-eżerċizzju kif suppost. Iva tafu illi din la kienet imxandra lajf għalli da kolla li jishtiqu jisegwu setaw jamlu dan. Mela, il-punt 19 naħseb tajmu diversi drabi Allura, qabel nagħlaq din il-laqa nixtieq eh, nirringrazzja it-tlet eh, esperti eh, kelliema eminenti, grazzi ħafna miltu xogħol ta' sew siwi u prezentazzjonijiet eccellenti ta' sew kuntent li stajtu tkunu umana hawnhekk. Grazzi wkoll il dawk mill-Parlamenti Nazzjonali nerġaw nintaqaw f'dan il-format formali fi dialogu interparlamentari is-sena id-dieħla. Imma nittama li sudanittant eh, fi zjarat tagħna bħala komitat Fko eh, għandna maħsuba żewġ tliet zjarat fl-istati membri jekk intom tkunu disponibbli u nkella għandkom ix-xewqa illi eh, ikun hemm laqa fil-kumitat jew nkella fil-parlament tagħkom ċertament aħna nagħmlu dan bil-qalb kollha. Nixtieq ngħidilkom ukoll li b'mod ġenerali anke kif qal uh, Elmer, hemm diversi punti importanti li ħna diskutu, nistgħu niddiskutu fil-workshops jew kella fil-komitati tagħna. Naħseb dan jista' jkun siwi għalikom li xekk kombinazzjoni tkunu hawnhekk tant l-aħjar anke wkoll jekk nistgħu nistudnukom ukoll b'mod formali. Nirringrazzjawkom il-ġdid nittamaw li din hija biss l-ewwel dan biss l-ewwel pass biex insaħħu il-leġitimità demokratika u biex insaħħu dak li qed isir madwar l-Ewropa fil-proċess politiku. Importanti li nkomplu naħdmu jitfit, eh, ċertament dak li nistaw namlu aħna, dak li nistaw tamlu intom imem u koll il-valur mizju ta' dak nistaw namlu fl-imkien, nistaw li dan il-valur mizju ta' kunu nistaw niksbuħ fis-snin eh, li ġejjin. Ma nafx xinu dan il-ħas, ma forsi huwa sinjal li rridu u laqgħa vera. Grazie mill-ġdid il-laqgħa ġurnata. Grazzi. Thank you so much. Uh, Famous roof of the European Parliament.